Okay, good, good morning. Uh... Lodwa tajba. Skużawna tal-li ħanibdu daqxejn tard. ħadd l-nesa eh, jafza l-president dwar il-bidla fil-kamra. U dejjem teħdenna naqra ħin biex noqogħdu. Uffiċjalment din hija laqa tal-komitat oħra differenti minn dik li kellna f'dawn l-aħħar jumejn u għalhekk nitlobkom jekk taqblux mal-adozzjoni tal-aġenda. Mawx oġġezzjonijiet, tajjeb wisq, Mawx avviżi minn ħata l-President u għalhekk nistgħu ngħaddu minnu fih għasmiħ pubbliku fuq supervizjoni bankarja u riżoluzzjoni bankarja il-passi li jmiss. Jiena mhux senniħu aktar ħin għaliex diġà zajna u naqqarna ftit mill-ħin u għalek naddi l-kelma minnu fih l-rapportez. L-ewwel net Marian Tyson li qed tagħmel ir-rapport fuq il-Bank Ċentrali Ewropew u mbagħad Frank Giegold li qed jagħmel ir-rapport fuq l-Awtorità Bankarja Ewropea. Marjan, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. President, eżis kollegi, eżis esperti, naħseb li l-koll hawnhekk fil-Kamra jafu tajjeb eżaminaw fil-dettall il-proposti li għanna u d-diemna flowom u jena nishtiq nifakkar żewġ affarijiet importanti. Il-maġġor parti ta' nies preżenti huma sodisfatti li fl-aħħar hemm proposta minn naħa tal-Kummissjoni biex tassew naslu għal mekkaniżmu konkret ta' sorveljanza li jwassal għal strumenti biex ikun jistgħu u l-kompetis kontra din is-sistema. Konninna nitolbu għal xaġa bħal din nfakkar il-rapport Garcia Margallo ta' ftit snin ilu dan il-mekkanizmu waħdini ta' supervizjoni huwa neċessarju għaliex importanti li nerġaw nreġġaw lura il-fiduċa u naħdmu fuqha. Irridu nerġaw nippumpjaw il-fiduċa f'dan is-settur biex nimxu l-qoddim il-solidità tal-istituti ta' kreditu din hija l-kwistjoni ewlenija ta' dan it-tip ta' negozju u fl-aħħar summit Ewropew smajna wkoll u serna nafu li l-ħolqien ta' mekanizmu bħal dan huwa l-kondizzjoni sabiex li jessem li ġi eh, mammad biex najdu hekk jumejn ilu dan il-mekanizmu jkun jista' jippumpja kapital direttament fil-banek mingħajr ma ikonna eh, direttament flejjes minn fejn hemm tal-mekkaniżmu. Din xi ħaġa importanti, xaġa oħra li jiena notajt f'din il-proposta hija li hemm ħafna punti ta' tħassib li naqblu magħhom il-kollegi kollha, pereżempju l-proposta fejn hemm il-Bank Ċentrali Ewropew li huwa l-Ofol, hemm 17 stat membru ta' żona euro u hemm ukoll 10 stati membri oħra jista' jaħdem sistema bħal danek jew le. Li nigarantixxu s-suq waħdini u s-suq intern li jaħdem tajjeb għas 27 stat membru problema oħra u mbagħad x'inhuma l-entitajiet ta' kreditu li ħajkunu koperti. Il-Bank Ċentrali Ewropew ħajkun iċ-ċentru tax-xogħol kollu, x'inhuma l kompeti tal-awtoritajiet nazzjonali pereżempju. ir rabat ħassib tagħna huwa distinzjoni bejn l-affarijiet monetarji tal-Bank Ċentrali Ewropew u imbagħad ir-rwol tal-awtoritajiet ta' Eh, supervizjoni skont kif hemm fil-Bank Ċentrali Ewropew. Xi ħaġa oħra hija l-kontabilità li jrid ikun hemm fir-rigward dan il-mekkaniżmu. Xinajdu dwar din il-proposta? Min jgħid li dawn n-qasijiet, dawn il-punti interrogattivi, edin hemm skont l-għażla li aħna minna fuq il-livell legali li impoġġu l-Bank Ċentrali Ewropew bħala is-sis tal-mekkanizmu ta' supervizjoni Dan mhux lan ta' tħassib tagħna skonti għaliex ir-regolament li għandna qudiemna Aziza President irrid jagħti dawn il-kompeti lill-Bank Ċentrali Ewropew u dawn jistgħu jkunu maġna b'tali mod biex bekk jagħti tweġibiet il dawn l-affarijiet kollha b'mod wiesa. Għalhekk nitlob lill-esperti biex jitkellmu propju fuq dan u jirreġixxu. Grazzi tal-li preżenti, grazzi tal-li qegħdin hawn nismawhom b'interess kbir jafu aktar xim mitħla u aktar mitħla f'dan il-qasam esperti u għalhekk irrid weġibiet konkreti għal dawn il-mistoqsijiet. Sa kemm nistgħu nimirħu, kemm nistgħu morru lil lin b'dan il-mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni. U f'dan is-supervisory board li ħajinħaloq ukoll Frankfurt biex bekk inkopru lil dawk l-istati membri li mhux parti miż-żona euro. Sa fejn nistgħu nimxu lil lin? biex bekk nagħtu l-istess drittijiet lil dawk l-istati membri mhux parti mid żona euro. Din il-bażi legali huwa possibbli li nibdew minn mekkaniżmu ta' supervizjoni ta' 27 stat membru li fih bat jista' jkun hemm opt-out flok nibdew b'17 il-stat membru b'opt-in għal kooperazzjoni msaħħa. Close cooperation. Imbagħad ir-regolament tal-Awtorità Bankarja Ewropea, EBA, is-suq intern biex jiġi garantit li jiġu applikati bl-istess mod imkien ir-regoli ta' supervizjoni u punt ieħor, imbagħad xirid ikun it-qassim tal-kompiti differenti bejn l-awtoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali viżavi dawk ta' livell Ewropew. Kenna laqa fit-3 ta' Settembru smajna l-dragi li tkellem f'xorta ta' Matrix Forsi qed naħdmu lejn din id-direzzjoni u forsi qed taħdem il-Bank Ċentrali Ewropew qed jaħdem f'dan ir-rigward għandkom idea dwar dan jew le. Ir-raba' punt. X'biħsiba tagħmel il-Bank Ċentrali x'biħsibu jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew skontkom? Kif nistgħu nżommu din id-distinzjoni bejn il-pilastru monetarju tal-Bank Ċentrali Ewropew minnaħa u jekk din il-proposta tgħaddi u tiġi implementata ir-rwol ta' supervizjoni u sorveljanza. Hawnhekk Draghi pereżempju qal li servizzi legali tal-istituzzjonijiet kollha qed jaħdmu biħġarhom. Forsi tafu iktar fuq dan iktar minna u nixtieq nisma' minn għandkom x'għandkom xi tajdu. Nafu nistgħu nagħmlu aktar u morru iktar lil in bħala politika. Għatfadal ħafna x'nistgħu nżidu skontna u nixtieq nisma' minn għandkom kif nistgħu nsaħħu l-accountability skontkom. Grazzi President, nixtieq nisma' l-tweġibiet ħata tal-esperti. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa Sven Gold. Jena marriċ noqot intenni dak kollu l-intqal qabli. Grazzi minn ħati ukoll tal-li ġejtu daqsik malajr. Eh, jiena qed kuntent li jaw ħafna preżenza għal dan ismi u juri li hemm interess kbir f'dan is-suġġett. Nixtieq nsemma l-appoġġ tiegħi li waqfu Unjoni Bankarja naħseb li hija binja ewlenija li hija meħtieġa sabiex bekk aħna noħorġu minn din il-kriżi kurrenti li għaddejjin fiha u anki huwa strument ewlieni se permettilna nħarsu lil nfusna kontra r-riski li jeżistu. Huwa l-ħruġ għall-kriżi u għalhekk f'interess ta' kulħadd li nimxu l-qoddim malajr kemm jista' jkun. Barra minn hekk hemm bżonn li naġixxu veloċità. Nafu li spejjeż ta' supervizjoni bankarja ineffiċenti, nafu li ma nistawx nifilħu għalija, ma nistawx nibqaw eh, bsejrin b'riżultati li ma jaħdmux fit-tmim ta' dan il-proċess. Issa ma nistawx nistennew li stati membri u pajizi eh, ċedu s sovranità tagħhom għal sistema li ser twassal għall aktar problemi. Għalhekk importanti li aħna mhux biss naħdmu malar kemm jista' jkun iżda b'mod id-dettaljat u effettiv. Irridu niżguraw li dan iseħħ u jiena ċert li il koll hawnhekk konxi ta' xinu ma' responsabiltajiet tagħna. Ippermettu li nisħaq il-kwistjonijiet ewlenin fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel Min irrit imexxi din is-sistema ta' supervizjoni waħdanija? Irridu nifmu x'inhija rabta bejn il-sim tal-poteri fil-supervizjoni bankarja minnaħa imbagħad il-finanzjamenti tal-konsekwenzi tad-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-banda l-oħra. <clears throat> Bħalissa qegħdin nagħtu ħarsa lejn reġim fuq żewġ fażijiet. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Dan jitqis bħala fattibbli u bilanċat aħna rridu niksbu dan il-bilanċ xieraq Jiena nixtieq nisma' mingħand l-esperti propju fuq dan il-punt. Ippermettu li nressa xi mistoqsijiet fuq il-proposta tal-Kommissjoni. Waħda mill-ostakli legali fl-opinjoni tal-esperti fir-rigward it-twaqqif tal-kontrolli legali u s-supervizjoni bankarja waħdanija fir riżoluzzjoni tagħna edna li fil-qasam tal- politika fiskali nħossu li hemm ħtiġa kbira li jkun hemm supervizjoni u kontroll demokratiku. U għalhekk jiena nistaqsi, irridu nistabilixxu entitajiet ġodda, korpi ġodda, barra minn dawk li diġà hemm bħala strutturi Hemm xi ostakli legali għal pajjiż li jażlu optin biex bekk ikollhom l-istess drittijiet għal pajjiżi bħal pajjiżi li diġà huma membri fiż-żona euro? Id-deċiżjonijiet li ħajtieħdu fil-Bank Ċentrali Ewropew eh, ħajkun hemm distinzjoni bejn il-pajjiżi ta' żona euro dawk li huma barra minn din iż-żona għalhekk il-Kummissjoni ħarġet proposta li għamlet distinzjoni ċara bejn iż-żewġ entitajiet. Dawk il-pajjiżi li diġà huma membri tal-Unjoni Monetarja u dawk li mhumiex. U diffiċli li nistennew li l-pajjiżi iċedu jew jaqsmu s-sovranità tagħhom fuq sma ta' politika fejn mhux ser ikollhom benefiċċji ta' pereżempju trattament indaqs. Jien ma nistax nimmaġina li jkun hemm pajjiż jew stat li lest li jieħu pass eh, kbir bħal dan. Olek hemm dispożizzjoni fil-proposta tal-Kummissjoni biex tiġi konsidrata li titwaqqaf sistema li jkun hemm trattament indaqs fiha? taż-żewġ entitajiet taż-żewġ pajjiżi dawk fil-żona euro dak mhumiex fil-qafas legali korrenti jew inkellentom tal-fema li fil-qafas legali eżistenti m'hemmx ambitu għal trattament indaqs. U jekk l-aħħar li għandek hemm semmejtu huwa l-każ huwa minnu x'konsegwenzi nistgħu nixtarru minn dan, x'konklużjonijiet nistgħu nixtarru minn dan kollu dan x'implika għal supervizjoni bankarja fl-Ewropa. U fl-aħħar, Nixtieq nistaqsikom fir-rigward l-IBA, ir-regolament tiegħu, tistgħu tajdu kentejn aktar fuq dan? X'taħsbu dwar ir-regolament dwar il-votazzjoni fih dan l-IBA? Tossu li dan soddisfaċenti? U se jippermetti li l-IBA tkun tista' taġixxi b'mod effettiv bħala żieda fir-rigward l-Unjoni Bankarja u l-Bank Ċentrali Ewropew? Ħajkun hemm ħtieġa li jkun hemm bidla fiħdan ir-regoli ta' votazzjoni u l-piżijiet tal-voti differenti għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jaqblu għal din is-sistema. Mbagħad fir-rigward id-drittijiet u responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew dan kif se jaffettwa l BA u l-wol tagħha. fuq stress test imbagħad. Jiena nistaqsi jekk forsi għandhom xi azzjoni qabel ir reviżjoni fuq tliet snin. Forsi nistgħu nitalmu ċertu lezzjonijiet qabel ma toħroġ din ir-reviżjoni forsi jista' jkun hemm xi bidliet li jridu jiġu implementati għall-liba u forsi nisma' minn għandkom proprju fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, tajta president Irridu nżommu mal-ħin tagħna ta' ħames minuti kull wieħed nista nagħmel sanzjonijiet kontra rapporters li jizgarraw, imorru lilin minn dan il-ħin, nafu li għanna ġemda minn li għadaqs bajdu għanna saħdax, bis. Nilqa il-kellima fil-panel, grazzi ħafna tal-li ġejtu għawnek, ħanaħodkom fl-ordni li eh, tidru fija. Eh, dejjem jekk ma tixtiqux tiblu l-ordni bejnietkom, iżda Jessica Dominik, il-Viċi Ministru tal-Finanza tal-Polonja, Andrea Enrija tal-IBA, Angeloni, direttur tal-Stabilta Finanzjarja mill-Bank Ċentrali Ewropew, Raymond Ruzle, il-direttur eżekuttiv ta' supervizjoni bankarja mill l-Autorità ta' Supervizjoni Finanzjarja Ġermaniża René Repasi mill-Università ta' Heidelberg. U għalhekk naħseb li bdejna minn eh, Lemina Xalluk, issa ġesek. Il-ħin ħajibda u nittamela tista tara l arloġġ u d biex tkun taf biex wasalt. Deputati, huwa pjaċir kbir għalija li nipprezenta il-pożizzjoni Pollakka fir rigward l-Unjoni Bankarja, b'mod partikolari il-pożizzjoni Pollakka vis-à-vis is-supervizjoni bankarja waħdanija fuq il-livell Ewropew, il-proposta tal-Kommissjoni, kif proponiet ftit ġimgħat ilu. L-ewwel nishtiq nixtieq nisħaq li l-Polonja tappoġġa l-azzjonijiet kollha li huma mirati biex iżidu stabilità fiż-żona euro. Rridu nerġaw irreġgħu lura l-fiduċja fuq is-swieq finanzjarji u mmorru kontra reazzjonijiet negattivi bejn il-finanzi pubbliċi u s-sitwazzjoni fis-settur bankarju. Għal daqstant huwa normali li l-Polonja tappoġġa azzjonijiet favur li tizdi stabilta bankarja fiż-żona euro. Għalhekk aħna napoġġaw l-idea li noħolqu Unjoni Bankarja. Iżda fl-istess ħin aħna konxi li dak li qed niddiskutu issa il supervizjoni bankarja wahdanija hija biss waħda mill-elementi tal-taqsima eh, msejħa Unjoni Bankarja biex bekk tiġi garantita stabilità tas settur bankarju fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk fil-ġejjieni irridu naraw li nevitaw dawk l-iżbalji u l-problemi li tnifaċċaw issa. Aħna konxi u koll li dawk l-azzjonijiet ma jistawx isolvu l-problemi kollha li hemm bħalissa. Hija biss azzjoni fejn aħna nistgħu nsolvu il-problemi fuq pjanta medda twila ta' żmien u l-implementazzjoni tal-elementi kollha tagħhom biss jistgħu jgħinu biex is-settur bankarju jiżviluppa l qoddim Jider li l-Unjoni Bankarja titqis mhux biss bħala supervizjoni bankarja u għalhekk irridu niddiskutu wkoll sistemi ta' protezzjoni tal-garanziji u l-iżvilupp ta' mekanizmu xira l-eklek imsejjaħ il mekanizmu ta' rizoluzzjoni tal-banek biex bekk inħarsu l-banek kontra kwalinkwa tip ta' problemi finanzjari. Dawn l-elementi kollha flimkien qegħdin jiġu negozjati u diskussi diġà minn issa. U skont il-Polonja dawn it-tlet elementi flimkien jistaw iħarsu l-Unjoni Ewropea minn li minn problemi li jistaw ifeġġu fil-ġejjieni. Ma dana kollu rridu nisħu għal darba oħra li aħna bħala pajis li mhux parti mid-żona euro eh, najdu li soluzzjonijiet irridu jiġu implementati minnu fih Aħna mhux kontra diskussjoni, diskussjoni importanti u diskussjoni dwar l-Unjoni Bankarja tissir mill-aktar fis possibbli. Irridu insibu bażi komuni mal kemm jista' jkun. Xorta waħda rridu nżommu xaġa f'moħħna li meta niżviluppaw is-supervizjoni waħdanija dawk is-soluzzjonijiet kollha ma jistawx jitfawna lura fil-proċess li niżviluppaw is-suq waħdini rridu nimxu l-qoddim mux l-ura, aħna konna t-nizviluppaw il-settur finanzjarju, anki il-settur bankarju, u l-proposti li nistaw naraw issa jistaw jirriżultaw li ċertu banek Ewropej jkunu trattati mod differenti minn banek oħra finħawi oħra. U għalek din is-sitwazzjoni għalina tkun inammissibli. L-Unjoni Bankarja IVA il-proposta tal-Unjoni Ewropea bħalissa eh, ma tikkorrispondix eżattament mal prioritajiet u l-istennijiet tagħna. L-ewwel net kellna riservi dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li huma barra miż-żona euro il kooperazzjoni il-mekanizmu ta' kooperazzjoni mill-qrib ma tagħtix l-istess drittijiet. il pajjiżi minn barra l-żona euro għandhom iktar obligi u inqas drittijiet. Dan nistgħu naraw fil-fatt li għal kull pajjiż separatament ir-regoli irridu jiġu speċifikati fil-qafas ta' supervizjoni waħdanija jekk dawk il-pajjiżi jaqblu li jissieħbu f'dan il-proċess. Kulħadd iridu kollu l-istess regoli japplika għalihom. Ma nix ir-regoli individwalment għal kull pajjiż individwali. Il-fatt li nħallu l-istruttura hija speċjali wkoll dawk il-pajjiżi li huma barra minn żona euro li jidħlu f'din is-supervizjoni waħdanija ma jistgħux iħallu joħorġu minn din l-entità għaliex din l-entità qed tingħata biss lill-Bank Ċentrali Ewropew u mhux lil dawk il-pajjiżi li mhux parti miż-żona euro. Għalhekk dan ikompli jsaħħaħ in-nuqqas ta' bilanċ li hemm u kompli juri kif id-drittijiet mhux mqasma b'mod ugwali. Element importanti ieħor huwa li fil-proposti tal-Kummissjoni naraw li l-balanċ li kien żviluppat fl-IBA qiegħed jitkisser hawnhekk għaliex ir-rappreżentanza Uriet li hemm interess tal-pajjiżi ospitanti u l-pajjiżi eh, mistiedna u rrid ikun hemm bilanċ iżda f'dan il-każ jiġi eh, jisfaxxa l-kollox. Per eżempju, għanna soluzzjoni biex bekk ikun possibbli li deċiżjonijiet tal-IBA ikunu jistaw jorbtu direttament għal dawk il-pajjiżi li mhux parti mid-żona euro. Iżda fir-rigward il-banek ta' żona euro ikonna eh, Bank Ċentrali Ewropew li jaġixxi bħala intermedju li jkun jista' jwassal l-menti tagħna u għalhekk il-pajjiż, ċertu pajjiżi ma jkollhomx għalfejn jkunu konformi mar-regoli. Naf li ma tantx fadalli ħin, aħna favuri, favur l-Unjoni Bankarja, iżda rridu nsibu soluzzjoni tekniċi għax aħna kontra uħut minn dawk li resqu l-Kummissjoni. Favur li nidiskutu għom daw. Grazzi ħafna, mela, naddu għal Andreja issa. Grazzi. Id-deċiżjoni tal-2008 biex inħallu l-gvernijiet nazzjonali responsabilità esklusiva għal bailouts tal-banek waslet għal rabta perversa bejn il-banek u sovran tagħhom illi qed taffetwa ħażin il-fondi tal-banek u li finanzjar tal-ekonomija reali fil-żona awra din ir-rabta tinqata u l-xibka ta' sikurezza tittasal fuq livell Ewropew. ilu l-Parlament kellu raġun meta ippunta lejn din id-direzzjoni fil-rapporti ta' Jose Garcia Magallo u Eliza Ferriera, deċiżjoni illi tieħdem kienet f'Ġunju fis-summit turi illi hemm bżonn ftiġa ta' tiswija urġenti biex jerġa' jfunzjoni aħjar is-suq. Il-veloċità ma jfissirx illi ma jkunx hemm kwalità. Il-Kummissjoni għamlet xogħol tajjeb ħafna fil-proposti tagħha dan il-mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni u l-proposti huma wiesa u tajjeb li jkunu hekk. L-ICB għandu jkollu responsabilità supervizjoni prudenzjali wiesa u, u bil-awtorità bil, fuq il-banek fil-żona Ewropa il-kondotta operattiva tista' tingħata lill um, awtoritajiet nazzjonali speċjalment fil-banek li jaħdmu fuq livell lokali wara l-finalizzazzjoni ta' din il-safety net irridu nifukaw fuq il-mekkaniżmi Ewropew għal riżoluzzjoni u l-assikurazzjoni ta' eh, depositi. Irridu jsiru sforzi għal istrutturar tal-banek u riżoluzzjoni tal-banek il-ġestjoni tal-kriżi eh, tejna biex nixprunaw il-livelli tal-kapital U biex nejnu l-banek. L-introduzzjoni tal-SSM għajjem eh, kwistjonijiet tal-mekanizmu tal-ivvutar fuq il-bord ta' supervizjoni dawk li mhumiex qed viżora euro għandhom tħassib minħabba l-pis li għandhom il-voti Jina nifem dan it-ħassib imma mħasseb ukoll dwar is-soluzzjoni li ħadd twassal għal eh, votazzjoni rekwiżita u li twassal għal prinċipju ta' l-unanimità. Il-kapaċità tagħna biex niddeċidu għalhekk tiġi perikolata. Jiena nissuġġerixxi li jkun hemm mekkaniżmi ġodda bbażati mhux fuq ir-rappreżentazzjoni tal-pajjiż jew il-piżijiet tagħhom li bijeri jagħmel deċiżjonijiet tekniċi li jaħdmu għal suq waħdini mhux jipprova joħroġ b'kompromessi eh, mir-rappreżentazzjoni rappresentanti tal-Istati membri, il-mekanizmu tal-panels indipendenti u reverse majority voting tal-Kummissjoni jistaw jiġu adattati u japplikaw anka f'din il-funzjoni. L-Unjoni Bankarja tkun implementata. Eh, Going a bit too fast for the interpreters. I see. Okay, so I, I'm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 l-Unjoni Bankarja ħatkun implementata b'mod eh, differenti eh, fil-qafas regolatorju ta' supervizjoni minkejja l-progress li sar bil-tekst tal-CRR ehm, u anka bil-standards, eh, bil-draft ta' technical standards, xorta baqa' ħafna diskrezzjoni fuq livell nazjonali f'dawn il-tekst legislativi. Dan huwa ta' ostakolu għal rulebook uniku, ehm, specialment fil definizzjoni tal-kapital. l l esperienza tana tal-kolleġġ ta' supervizjoni juri li hemm varjetà ta' ehm, supervizjoni ta' metodoloġiji u approċċi differenti. Ġifiri anke meta jkun hemm l-istess regoli applikati, ir-riżultati ta' supervizjoni jisaw ikunu differenti ħafna. L-applikazzjoni ta' tieni pilastru, ġifiri il-proċess ta' riviżjoni ta' supervizjoni huwa kas ehm, bħal dan. L-Unjoni Bankarja hija tieqa ta' opportunità biex innaraw għal dawn in-nuqqasijiet, naħsbu għal dawn in-nuqqasijiet. Biex ix-xogħol tajjeb irid ikun hemm promozzjoni ta' uniformità aktar wiesa fiż-żona euro biex eh, eh, eh, għax-xogħol tal-ECB iġifieri uniformità fil-qafas regolatorju u anka manwali uniku għal banek fiż-żona euro fl-istess waqt qed naraw li l-superviżuri nazzjonali barra ż zona euro li qegħdin ukoll jaraw l-approċċi tagħhom ta' supervizjoni fid-dawl tal-kriżi, tal-lezzjonijiet mill-kriżi. Għandu jkun hemm aktar ambizzjoni fil-single rule book u anka jkun hemm manwal uh, wieħed ta' supervizjoni li jkunu passa tajjeb biex ikun hemm aktar konsistenza u supervizjoni ta' kwalità u li monitoraġġ transkonfinoli tal-gruppi anka ta' supervizuri f'dan dawn il-kolleġi ta' supervizuri. Eh, dan il-manwal xie jkun wieħed estensiv il kun fi ħafna proċeduri u checklist, anzi għandu immu jitkellem dwar il-metodoloġiji biex jidentifika eh, il-miżuri tal-riskju. Eh, afasa għal zamma ta' dawn ir-riskji u anka għal miżuri ta' korrezzjoni. Ġifiri fil-qosor għandu jkun hemm komuni biex il-supervizuri kun jisaw jużaw il-ġudizzju tagħhom u bekk jassikuraw il-konsistenza tar-riżultati. Jiena dan il-handbook ma narax pala standard tekniku, għandu jkun flessibli u għandu jaġġusta ruħu għal prassi li dem timbidel tan negozju tal-istruttura tas-suq. Għandu jkun suffiċenti pala rekwizit legali biex minn ukur qed jużza, jkun jista e, joqgħod attent li jimxi mal-benchmarks, minn ma jimxiex mal-benchmark ikun qed jikser il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dwar Sven Giegel fuq l stress test nixtieq ngħid u eh, nista iktar tard nelabora fuqa illi għedin provaw nitalmu lezzjonijiet mill-eżerċizzju li għamilna s-sena l-oħra ħanbidlu l-eżerċizzju għas-sena petti importanti ġifiri nżidu fi revizjoni tal-set eh, leġislattiv eh, li jistaw jappoġġaw dan il proċessa Now, Ignazio. Grazie ħafna. Grazzi, Signora President, jena tassew kontent li qed hawnhekk fostkom dal ordu L-ewwel nett irrid ngħidilkom illi il-Bank Ċentrali Ewropew huwa kontent bil-proposta tal-Kommissjoni eh, u segwi propju tal-bit tal-Kunsill Ewropew ta' 29 ta' Ġunju. Il- mod eh, supervizjoni bankarja fuq livell Ewropew huwa pilastru essenzjali tal-Unjoni Finanzjarja u pass il qudiem għal Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina. Zona li monetarja integrata l-istabilità finanzjarja hija responsabilità kollettiva. L-inkoerenza bejn il-politika monetarja waħdanija u il responsabilitajiet tal-Banek Nazzjonali kien fattur ta' distabilizzazzjoni u f'dan l-aħħar ħolo anki anki uh, stress għadu u koll fil-fat jimmina l-sforzi li aħna għedin namlu biex insolvu l-krizi issa f'dan l-isfond dan il-mekanizmu wahdin irrid jiżgura l-ewwel qabel kollox supervizjoni ta' kwalità għolja u konsistenti madwar iż-żona euro u l-lin minna. Għandu jindirizza wkoll ir-riski sistemiċi biex billi iqis l-esternalità illi forsi jistgħu wkoll ikabru l-istress lokali u jwaslu wkoll għall instabilità serja makroekonomika Is-supervizjoni eh, waħdanija tiet tiħu azzjoni ta' malajr biżavi l-istituzzjoni ta' kreditu konċernati dana sabiex anke biex eh, immorru lura minn din ix-xejra ta' frammentazzjoni finanzjarja ma nistgħux ikonna suq wahdini fil-finanzja fl-ekonomija jekk is-settur finanzjarju jkun frammentat. Dan huwa ukoll koll Eh, jipprevjeni milli il-politika monetarja wahdanija tinfirex u tintuża kif imiss. Issa dwar xi elementi essenzjali tal-proposta tal-Kommissjoni aħna se nibatu opinjoni formali kif talabna il konsillu kif mitlu ukoll mit-trattat imma ċerti prinċipji ewlenin huma ċari l-ewen fuq il-separazzjoni element li semmew il-rapporters fil-bidu, hemm bżonn ikun hemm firda diviżjoni ċara bejn responsabilità supervizorja u monetarja. Il-proposta tal komissjoni twassal għal dan għaliex toħloq bord ta' supervizjoni li se jkollu responsabilità għall l-pjanar u anke l-eżekuzzjoni ta' xogħol kollu ta' supervizjoni rridu nfasslu wkoll proċeduri u linji ta' xogħol distinti u separati biex dak li jsir xogħol ta' kuljum ikun differenti mill-politika monetarja u għanna bażi tajba biex nimplementaw dan il-prinċipju ta' separazzjoni. Issa l-indipendenza u ta' supervizur b'saħħtu jrid ikollu jrid ikun indipendenti biex ħares l-interess tal-pubbliku u jirreżisti il-pressjoni mill-interessi privati il-trattat u l-Kommissjoni, il-proposta l-Kommissjoni fihom dispożizzjonijiet għawijin għal dan, imma hemm bżonn ta' bilanċ u l-bilanċ jasab permezz ta' responsabilità. Responsabilità li wieħed jagħti kont lil Parlament Ewropew u l-Eurogroup ħaġa raġunata meta wieħed is eh, xtitlob il-supervizjoni u propju l-leġislaturi li jrid jiddeċiedi kif u xandu jkun il-qafas għal kontabilità u kif għal sur dragi l-bira stess aħna l-esti illi nsegwu l-ola standards ta' kontabilità u madam l-kompeti Eh, addizzjonali flimkien mal-Parlament Ewropew. Issa deċentralizzazzjoni l-SSM irid jaħdem bħala sistema illi ikkopri eh, l-arfin espert kollu ta' supervizur nazzjonali imma jkollu wkoll s seta liħu deċizjonijiet deċiżjonijiet dana eh, ifisser li jrid ikun hemm rabta mill-qrib mal-entitajiet li qed jagħmel supervizjoni tagħhom ma fl-istess ħin l-indipendenza li jiddeċiedi dak li jkun hemm bżonn li jsir E jaħdem ukoll mal-Banek Ċentrali Nazzjonali fuq osma differenti ma komparabli. Issa, l-SSM irid ikollu ukoll setata supervizjoni wisajn u anki għawijin. Il-proposta tal-Kommissjoni tuffri ħafna proposti għal kif din is-supervizjoni trid issir, anki permezz ta' kontroll fuq strumenti prudenzjali mikro u makro ma jridx ikun hemm assolutament distorzjoni li fl-aħħar mill-aħħar waslu biex jiminaw is-suq waħdini hawnhekk iridu ngħidu illi il-qafas li qed jiġi propost huwa kompatibbli sħiħ mar-rwol u l-prerogattivi tal-EBA ir-rwol tal eba jrid ikun irrispettat mod partikolari f'dak li għandu xaqsam il-monitoraġġ u l-implementazzjoni tas single rule book mis-superviżuri kollha l-SSM, irrit wetta supervizjoni skont l-standards tal-EBA u jiena fiduċus illi anke għalix jiena jien naħdem fid-dmin ma' Andrea u l-kollegi tijaj li se jkonna eh, kollaborazzjoni eccellenti u dana fl-interess ta' l-Europa kollha. Issa, aħna lesti eh, u, u kontenti illi l-Stati membri mhumiex parti mill-żona euro illi kollu possibilità u koll illi jissieħbu f'dan il-mekkanizmu il-parteċipazzjoni tal-istati membri biex membri għal-issa irrid jiġi esplorat dejjem sakemm jippermetti trattat u anke l-istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew dan irridu nifluhom b'attenzjoni f'dan ir-rigward. Il-proposta tal-Kommissjoni tifissa kalendarju li eh, permetti jabridu nasu għall-SSM u ambizjuż imma possibbli Is-sistema l-ġdida tiġi imdaħla ftit ftit u għalhekk ir-regolament tal-Kunsill irid jidħol eh, malar kemm jista' jkun. Mingħajr dan il-preparazzjoni se tkun imxekla. Il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali jridu jibdew jorganizzaw ruhom bħala sistema eh, diġa beda xie xol ta' preparazzjoni et issir progress fi klima pozittiva u dan il-pass issa għanna nżommuħ jitħul fis seħ ta' regolament l ewwel ta' jannar ta' sena d-dihla se jippermetti twaqif ta' dan il-bord ta' supervizjoni u aċċess għall informazzjoni fuq iż-żoni banek tal-żona euro li se jigarantixxu li s-sistema tiddaħħal eh, mingħajr intoppi. Hemm bżonn ukoll affarijiet oħrajn, affar element importanti huwa il-reġim ta' riżoluzzjoni komuni li semma diġà li fil-qalba tiegħu ikollu awtorità ta' riżoluzzjoni Ewropea rridu nipprevjenu illi il-flus tal-kontribwenti tat-taxxa jagħmlu tajjeb għal fallimenti ta' tal-banek il-banek illi fallu irridu jkunu riżolti u mhux e, jingħataw bailout. E, L-Awtorità ta' Riżoluzzjoni Ewropea trid tagħmel xogħla b'mod indipendenti mingħajr ma jkollha xi mandati nazzjonali li forħa mill-aħħar waslu biss għal riski u sogri morali. Aħna nirringrazzjawk għaliex il-koll qegħdin e, iddumu wisq Raymond Messissa. Grazie ħafna. Grazie ta' din l-opportunità li nħu parti f'dan is-smieħa. Jiena eh, onorat li nippreżenta l-perspettiva tal-Supervizur Nazzjonali l-ONET jiena nappoġġa il-kunċett tal-mekanizmu uniku ta' supervizjoni u lest li nimpenja ruħi biex dan jitwaqaf mod tajjeb u nkunu nistgħu nużaw. Nemmen ukoll li hemm oqsma fil-proposta eh, tal-Kummissjoni jistgħu jinbidlu biex niksbu riżultati aħjar. Jiena konvint illi għandna naħdmu biex nġibu l-affarijiet tajbin u anka minħabba li dan mhux se jibda qabel l-ewwel ta' jannar ta' sena d-dieħla l-SSM irid ikun operazzjonali mill-ewwel minuta. E, u e, dan għandu għandu jinata l-supervizuri nazjonali fil-waqt ma nistawx inħallu toqob dan iż-żmien ta' kriżi. Naħseb li wieħed tajjeb li wieħed jagħmel pass lura u naraw għalfejn l-azzjonijiet il-proposti li qed jiġu diskussi mhuwiex dwar il wieħed isowwi xi ħaġa li hija miksura kompletament. Waqt li naraf illi s-supervizjoni tal-banek jista taħdem aħjar l-affarijiet li għanna qoddimna bħal lissa huwa effetti negattivi li qegħdin huma forma ta' ċiklu. Irridu naqtaw dan iċ-ċiklu aħna permezz ta' eh, dan il mekanizmu tal-SSM bħala appoċ anka tal-Supervizuri Nazzjonali. Kif jista' jsir dan? Ma l-ewwel daqatajn jider sabiħ il-wieħed iwessa l-ambitu tal-SSM għall-istituzzjoni ta' kreditu kollha. Però fil-prattika huwa impossibbli għal eh, l-isibi biex ikun jagħmel din supervizjoni tal-istituzzjonijiet kollha tal-finanzi. Eh, Mhux qed nitkellmu dwar il-ġbir tad-database u l-analiżi tagħha supervizjoni tajba hija mibnija fuq dialogu kontinwu mal-banek eh, li jkunu qegħdin tkun qed issir supervizjoni tagħhom u anke li wieħed ikun jaf is-suq lokali. Fir rigward ta' istituzzjoni ta' kreditu żar jiena ma nistax ifhem għalfejn l-ICB jista' jaħdem aħjar mill-awtoritajiet nazzjonali għalhekk u aktar realistiku li wieħed jaqsam ir-responsabilità mal eh, eh, bejn bejn l isibi u l-autoritajiet ta' supervizjoni lokali li kuna tamlu supervizjoni ta' banek zar. Anka f'dan il-modell ta' fejn responsabiltajiet jinqasmu xorta waħda nemmen illi il- ferat ta' supervizjoni għal dawn il-banek zar jisiru mill-NSAs wieħed irid jifhem l-operat, jiġbor l-informazzjoni naralizza u mbagħad joħroġ eh, eh, eh, bil-konklużjonijiet huwa ħafna xogħol kbir. Supervizjoni ta' bank jista' jsir biss meta wieħed ikun jaf is-suq lokali sow. Pereżempju, is-supervizjoni ta' Deutsche Bank u ma tkunx kompluta mingħajr eh, supervizjoni tal-banek l-oħra sussidjarji tiegħu li huma importanti ħafna għal suq tal-imnut eh, tal-Ġermanja. l lcb juhu deċizjoni ta' supervizjoni li huwa importanti huwa li deċiżjonijiet u l-implementazzjoni joni huma importanti anka l-infurzar ta' daw, anka is-sanzjonijiet dawn huma kollha parti minn katina u jistgħu jsiru biss minn awtorità waħda jew li sibi jew inkella l-NSA. Jekk din il-bidla tinqasam, deċiżjoni tal-ICB tiġi implementata minn NSA il-banek ma jkollhom l-ebda ideja ta' fejn jistgħu jagħmlu reviżjoni ta' ġudizzjarja ta' deċiżjoni bħal din. Il-Basil eh, Core Principles jitolbu għafasa adattata għal kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet relevanti. Fil-kontest Ewropew jina nemmen il-modalitajiet tal-kooperazzjoni bejn l-ICB u l-NSAs għandhom ikunu definiti b'mod tajjeb fil-regolament tal-Kunsill. Meta jkun hemm ċarezza dwar ir-responsabiltajiet differenti li jeżistu distribuzzjoni tal-xogħol tkun miksuba, il-pass li ekonomist ikun skop komuni Eh, programmi ta' ispezzjoni għal-banek u għal-gruppi tal-banek. F'kuntest Ewropew irrid ikonna toolkit komuni ftejjim ta' kif supervizjoni se tittieħed. Kemm l-istrateġija kif ukoll dan it-toolkit komuni jridu jkunu fil-post qabel l-SSM ma jista' jkun qed jaħdem b'mod sħiħ dan ħajjieħu żmien. Anka fi żminijiet ibsin għandna bżonn illi eh, nuħdu l-preċedenza qabel urġenza, għalek ikonna bżon ta' periodu ta' trasformazzjoni adekwat. Ma, ma nistawx nħallu it-toqob, specialment fi żmien ta' kriżi, biex eh, ma jkonniex aspettattivi kbar li ma nistawx nilħuhom għandu jkonna aktar roadmap aktar realistika. Grazzi ħafna. Go on to our last speaker. Could members who want to Jistaw eh, jekk joġobom il-membri li jixtiequ eh, jistaqsu mistoqsijiet jagħmlu li sinjal eh, u jew jagħmlu xi punti partikolari. L-ewwel aħna ħanieħdu l-mistoqsijiet kollha mbagħad induru nerġgħu għall-panel ħalli ma nispiċċawx bla ħin. Good morning, Madam Chair. Lodwa tajba, President Bowles u għaziz membri ta' dan il-komitat. Nishtiq nirringrazzjakom tal-li studentuna nħusem f'dan ismiħ dwar supervizjoni bankarja. Nglinkun hawnhekk bħala espert legali. Bil-permess tagħkom nishtiq nqajjem erba' punti f'dan l-intervent tiegħi. L-ewwel net l-għażla l-bażi legali ta' artiklu 27 paragrafu 6 tat-trattat u l-kwistjoni ta' l-implementazzjoni tas setat. It-tieni il-prezz inħallsu għal din l-għażla eh, involviment prekarju ta' ta' pajjiżi li mhumiex membri tal-Istati ta' l-Unjoni Ewropea. it il-prinċipju ta' demokrazija kif imħares mit-Trattati ta' l-Unjoni Ewropea u l-Kostituzzjonijiet tal-Istati membri. Ir-raba' l-kwistjoni tal alternattivi li jaqlbu fuq rasa l-kwistjoni ta' min jibża minn Meroni. Għanna din nifokaw fuq il-Bank Ċentrali Ewropew u u x-xogħlijiet ta' artiklu 21 paragrafu 6 il-raġuni għaw l-għanija għas-selezzjoni ta' il-bazi legali għalija kienet il-fat li l-liġi primarja tagħti l-setat ta' implementazzjoni li sibi f'artiklu wieħed FU. Peress li l-liġi primarja diġà tagħti setat ta' implementazzjoni l-ICB m'għandux bżonn ta' aktar setat implementativi delegati il-prezz li nħallsu għal setat implementativi għal illimitati huwa e, involviment prekarju tal-istati l-istati li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Ir-raġuni li hemm wara artiklu wieħed li ta' trattat trattat jeskludi l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjoni ta' trattati għal l-ekkim sejħa pajjiżi li għandhom deroga li huma pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Artiklu 139 jgħid li s-setat implementattivi tal-ICB f'artiklu 132 kif ukoll il-parteċipazzjoni ta' korpi li jieħdu d-deċiżjoni f'ħdan l-ICB ma japplikawx għal pajjiżi li mhumiex membri ta' l-Unjoni Ewropea. Lekkim sejħa kooperazzjoni mill-qrib bejn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea u l-ICB suppost li telab ċertu xkiel. Però eh, il pajjiżi li mhumiex membri ta' l-Unjoni Ewropea rridu jieħdu eh, s seta irridu jinkludu s-setat implementattivi neċessarji biex l-ISB tkun tista' tiġi inkluża fil-liġi nazzjonali. Għaldaqstant il-prezz il-prezz li rridu nħallsu eh, biex nazlu l sibi bħala bħala ewlieni u lieni fl-SSM u għalli l-istati li ma jkunux membri tal-Unjoni Ewropea ma jkunux jistaw jiġu inklużi fil-proċess ta' taħit ta' deċiżjonijiet fiħdan l-ICB. Però anke jekk dan ikun il-każ l hemm sejħa eh, bord supervizorju il-ġdid li suppost qiegħed hemmhekk biex jeżegwixxi u jippjana x-xogħol eh, supervizorju tal-ICB ma jistax jobbliga legalment lill kunsill Governattiv Independent. L-importanti li jkun hemm banka indipendenti, Bank Ċentrali Ewropew indipendenti fir rigward supervizjoni ta' bankarja biex ma jkunx hemm destak. Is-supervizjoni bankarja hija qasam oli u deċiżjoni supervizjoni għandhom impatt dirett fuq l-individwi. in ta' responsabilità demokratika hija problema kbira fir rigward il-prinċipju ta' demokrazija. Dan il-punt għalhekk importanti li niċċaraw li kontrarjament għal dak li qed jingħad ħafna drabi il-garanzija ta' indipendenza tal bank Ċentrali Ewropew ma japplikax għas supervizjoni bankarja. Dan japplika <clears throat> l-ewwel nett mill-lingwaġġ tal-garanzija ta' indipendenza fl-artiklu 130 li qed jirreferi biss għal kompetu dmirijiet motija l bank Ċentrali Ewropew mit-trattati. Iżda apparti minn dan ir-raġunament formali iktar ta' konvinċiment u għalli l-lan tal-garanzija ta' indipendenza u li salvagwardja l-indipendenza tal-Bank Centrali Ewropew fil-rigward il-politika monetarja tal-Unjoni. il supervizjoni bankarja ma tantx għandha x'taqsam din il-politika f'sens strett u għalhekk il-klawżola ta' indipendenza ma tkunx ostaklu għal responsabilità diretta tal-SSM għal parlamenti eh, Ewropew, per eżempju l-involviment tal-Supervisory Board, eccetera. Id-demokrazija taħtieġa din. U għalhekk nixtieq nagħlaq l-aħħar rimarka. Għal-ħut il-press li jitħallas għall-involviment prekarju tal-stati membri f'mux fil-zona euro u għaw wis Għal-oħrajn indipendenza tal-ICB fir rigward il-politika monetarja mandiġ tiġi mxekla mis supervizjoni bankarja. Dan wassal għal-kwistjoni ta' arranġamenti istituzzjonali differenti u baza legali differenti, pal per eżempju l-artiklu 352 mor partikolari. Kull darba li diskussjoni bħal din tibda tħassibni fil-kanzonetta min jibżam il lupu kbiru kattif mill-ħrafa ta' Walt Disney t-tlet si iż zzar Iżda jiena nbiddi law najt min jibżam il Meroni. L-deċiżjoni tal-1958 tippreveni l-eżekuttiv milli jkollha setat eżekuttivi lill-entitajiet barra minn kwalinkwa kontroll politiku jew legali. Illum il-ġurnata aktar minn 50 sena ta' integrazzjoni legali l-affarijiet inbidlu. L-ewwel bit-Trattat ta' Lisbona l-azzjoni għall-annullament qudiem li siġej ġiet estiża għall-atti ta' korpi, aġenziji u uffiċċji tal-Unjoni u għalhekk protezzjoni legali hija garantita. It-tieni fir-rigward il-prinċipju tal-kontrolli u l-bilanċi huwa ovvju li l-eżekuttiv il-Kummissjoni Ewropea ma stax ta' iktar setat milli għandha stess fil-waqt li l-leġizlatur, u fuq ekket nitkellmu l-lum il-ġurnata, l-leġizlatur xorta waħda ndu iktar libertà fil-deċizjoni tiegħu biex jagħti setat eżekuttivi u dan jinkludu wkoll is setat ta' diskrezzjoni. Ġala darba kontroll effiċjenti ta' dawn is-setat ikun garantiti. Rrit ikun hemm linji gwidi li jistgħu jinsabu fl-artiklu 292 ta' trattati għall-loti ta' setat fil-Kummissjoni, il-limiti stabiliti mill-SCJ li qed jgħidu li dispożizzjonijiet li jeħtieġu għażliet politiċi li jaqgħu taħt ir responsabbiltajiet tal-Unjoni Ewropea u l-leġislatura tagħha ma jistgħux jiġu delegati. Din hija l-linja ħarija u eh, sa din l-linja affarijiet iktar progressivi minn dak li possibbli fir-rigward Meroni. Biex nagħlaq, Sinjura President, membri tal-Kumitat Ekon, l-SSM irid ikun l-ewwel net ta' responsabilità demokratika aktar mill propost fil-proposti korrenti u t-tieni net irid jinvolvi kemm jista' jkun stati membri tal-Unjoni Ewropea possibbli biex jiggarantixxi l-ħidma ta' suq intern. Jiena nixtieq nikkonkludi u Nistaqsikom mhux biss biex iżommu l-artiklu 127 paragrafu 6 iżda biex taħdbu dwar soluzzjonijiet differenti. Għanna għazla waħda x'nistgħu nagħmlu bl-istessem u din rridu nwasluha u kollha effett. Grazzi. Thank you very much. Um, uh, I am... Grazzi ħafna. Issa, Jidilli li wieħed mir rapporteurs għalmenu għandu xi mistoqsijiet, naħseb li l-aħjar mod li niproċedu huwa illi nieħdu mistoqsijiet mill-membri l-oħrajn minn minflok ir rapport jagħmlu jisiltu l-konklużjonijiet fl-aħħar ikunu jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet kollha li jkunu ġewhom f'moħħhom wara li jkunu semmaw l membri oħrajn ma nafx intomx qed tifmuni għax forsi l-kom iktar mistoqsijiet f'moħħkom wara li tisimgħu l membri l-oħrajn jitkellmu ovvjament kulħadd jixtieq jitkellem. Issa, qed nipprova nifhem min huma l shadow rapporteurs hawnhekk. Mela ħa nibda l-lista skont min l-ewwel u l-lajdeħ. Is-sur nitras l-ewwel. Grazzi. Jiena għandi ftit kummenti x'namel biex nibda. L-ewwel nixtieq eh, nindirizza s-sur repasi. Meta aħna nitkellmu dwar l-artiklu 127 jiena nifhem l-argumenti li ressaqt inti u eh, hemm ċerti oġġezzjonijiet għal lejn dawk il-pajjiżi li mhumiex parti miż-żona euro nifhem ukoll li trattat fih ukoll dispożizzjonijiet dwar dan. Imma rrid ngħidlek illi dan l-artiklu i semmi kompiti partikolari ta' supervizjoni, mhux eh, il-kompiti kolla kollha jew xi sistema komprensiva u sħiħa, ġifiri hemm eh, differenzi hawnhekk minn bandanti qed semmi l-artiklu 127 meta tajt illi mhux possibbli illi l pajizi barra mid-żona euro li jissieħbu fih. Imma fl-istess ħin dan l-artiklu ma jirreferix għas supervizjoni sħiħa kollha kemmi imma ċerti elementi minna. Umbat, ħagġa oħra nixtieqek illi joġbok jogħġbok kommenta u issa għamnek et nirreferi għal dak il qal is-sur Enria. Jena naf li inti ta' kuljum t-kopera ma' istituzzjonijiet ta' supervizjoni eh, bankarja fuq livelli nazzjonali. Issa minn dak illi għat inti jena fimt illi dan irrid isir malar kemm jista' jkun imma inti għat ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew huwa flaqwa pożizzjoni illi jagħmel dan ix-xogħol. Allura mela jiena nistaqsi kemmi u preparat tajjeb il-Bank Ċentrali Ewropew biex jibda jaqdi ir-rwol ta' autorità ta' supervizjoni bankarja mill-ewwel ta' jannar għall-istituzzjonijiet bankarji kollha fl-Ewropa kif qal is-sur Rosle, din hija kwistjoni delikata ħafna. Wieħed irid ikun jaf is-suq sew jifhem kif dawn kollha jaħdmu flimkien dawn l-istituzzjonijiet. Jekk wieħed iħares lejn is-swieq mill-Portugal sal-Polonja huma differenti, huma differenti wieħed mill-ieħor għall-aħħar differenti. Għalhekk aħna għandna proposta mill-Kummissjoni Ewropea u eh, qed jgħidu li eh, l-iskadenza hija l-ewwel ta' Jannar. Imma jiena ikolli ngħid illi pjuttost imħasseb. U nimmaġina li ħafna nies għandhom l-istess dubjek wieħed jara eh, dawk li għandhom l-esperjenza fis supervizjoni bankarja wkoll jesprimu eh, l-istess dubji. Sur Dominik semma punt importanti ħafna. Din id-data hija hija waħda li nistgħu naħduha bis-serjetà jew hija xi ħaġa li ħlomnija u ma, ma, ma nistgħux insegwuha bis-serjetà. Skużawni, ma tilkomx mill-bidu kemm se jkollkom ħin jekk il-membri kollha jilimitaw ruħhom għal tliet minuti, mela ikonna l-opportunità illi eh, illi l panel li wieġbu l-mistoqsijiet. Mela, mill-PPE, Sur Hockmark, Marian Tyson, S&D, Lisa Ferreira, Peter Seaman, Roberto Galtieri u Sur Sanchez Procedo, Alde Silvi Gulardo Li Schmidt, ICR Manhat, Alissa, għal-grupp tal-ħodor Filip Lambert unbat Sven. Tajab pues, Mela, Elisa. Grazzi ħafna. Jiena naqbel ma dawk illi qalu illi għanna opportunità waħda u rridu nġibuha żewġ madana kollu jina nifem u koll il-dubji u l-mistoqsijiet il li saru konkretament. Nistaw insolvu xi problemi li jeżistu bejn il-Kulleġġ Nazzjonali ta' Supervizuri u r-rwol il-ġdid tal-Bank Ċentrali Ewropew billi niċċaraw Eh, il-limiti li sa' fejn għandu jasal il-Kolleġġ Nazzjonali ta' Supervizuri u li nidħlu f'approċċ iktar dettaljat dwar saf kemm il-Kolleġġ ta' Supervizuri se jkun involut fil-deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew. Din hija mistoqsija importanti anki għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew għandu setat Eh, ta' ehm, eh, bħala supervizur ta' setat ta' intervent illi jistaw joħolqu problemi serji għal ċeħut mill-pajjiżi kif għat inti stess anki fiħdan iż-żona euro. Nistaw insolvu dal-problemi billi niċċaraw iktar, nitħlu iktar fid-dettal dwar kif dawn il-responsabiltajiet se jinqasmu kif is superviżur wahdini jista' jirrispetta Eh, l-interessi u s-sensitivitajiet nazzjonali. Nista' pereżempju nipprevedu dritt ta' appell għad deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew jekk il-Bank Ċentrali Ewropew jiddeċidi xi ħaġa vera ta' barra minn hawn. Um, kif nistgħu nsolvuha problema jew sitwazzjoni bħal di? Mbagħad ħaġa oħra, il-rabta il bejn il-fażi ta' supervizjoni u l-fażi ta' riżoluzzjoni għax is-sur Enrija qal moċar li hemm bżonn ta' setta regoli wieħed u naħseb huwa importanti wkoll li konna manwal, imma dan għandu jkun hemm mhux biss għal kwistjonijiet ta' supervizjoni, imma anki għal riżoluzzjoni. Għaliex aħna rridu niżguraw illi it-tranzizzjoni bejn il-fażi tal- bank Ċentrali Ewropew u l-approċ komunitarju għal supervizjoni irrid ikun marbut ma l-approċ komunitarju fil-meta naslu għal fażi ta' riżoluzzjoni. Kif taraw l-interazzjoni bejn l-Awtorità Ewropea eh, bankarja u jekk naslu għal riżoluzzjoni niżguraw li kollha l-informazzjoni kollha u s-setat biex eh, tmexxi il kulleġġ ta' awtoritajiet ta' riżoluzzjoni. Mbagħad inti tara li eh, li SM li kollu xi rwol bħala l-ewwel pass għal qafas komuni ta' riżoluzzjoni għalmenu għal pajjiżi ta' żona euro. U tara li hemm possibilità li r-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew jitwessa eh, u jifirex għall-Unjoni Ewropea kollha kemm li konna sistema ta' opt-out u mhux opt-in għall-istati membri differenti. Elisa, ma xelu lek l imma deġa ħat uh, eh, zewċ minuti u nofs Ah, veru, jiena kont qed naħseb kara kemm qed ikun effiċjenti llum. Le, aħna għandna ħafna x'namlu għawfna ma xellni it-timer. Oh. Right, uh, I, I think um, uh, given the distribution... Um... Peter Zimon Alessandi. Jien għandi żewġ mistoqsijiet għal kollega Angeloni. L-ewwel net fil-qafas ta' diskors inti qed li l-kontroll għandu jenqasam u inti għet li għandek ċertu riservi għal dak li għandu xaqsam mar-rabta bejn eh, l-atturi kollha li huma involuti u hemm xi toqgħod ukoll. Inti taqbel mal-kollega tal-Baffin hemm xi punti li rridu niddiskutu dwarhom aktar bir-reqqa. It-tieni mistoqsija. Dak għandu x'jaqsam ma' riżoluzzjoni inti qed li rridu nimpenjaw ruħna l-kol kemm aħna biex ħadd ma jitlef biex ngħidu hekk, inti qed li hemm riserva tal-1 fil-mija li għandha tiġi użata għal din il klawzula ta' sigurtà. Għanna 78 biljun fl-Ewropa dispożizzjoni tagħna. 400 biljon li swewna rekapitalizzazzjonijiet issa skont inti il-proposta tal-Kummissjoni hija konformi ma l-opinjoni tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam il-ħarsien tal-kontribwent fi salvataġġ tal-banek. L-ewwel net wieħed uh, mir-rapporters uh, uh, da mhux l ewwel l ewwel opportunità, anzi wasanna fattini opportunità issa Issa il-mod kif jibdew eh, l-istat membri bat jaċċettaw wara. Issa, najt il-persuna rappresentanta talba fin, sajtek tajt dak li għattint. Għalix fil-fat kullħat irrit supervizjoni Ewropea a kondizjoni illi il-supervizjoni nazjonali tibqa responsabli għal kollox. ħat ma qed jgħid li kollox irid isir fuq livell Ewropew, Eh, eh, bżonn ovvjament li nsibu bilanċ tajjeb. Imma dan eh, aħna hawnhekk qed inkunu serji jew le rajna xqalet xqal il-Fond Monetarju Internazzjonali u naħseb iridu naħdmu bis-serjetà. Issa dwar id-demokrazija komment li għamel is-sur ripassi jiena ma nafx jekk serji qed jgħidu bis-serjetà fuq l-accountability tal-istati membri dak Eh, kollu li qed naraw aħna eh, jidher li ma tantx huma serji. Għalhekk aħna rridu nidirizzaw l kwistjoni mejjew inħallu eh, barra il-klim sabiħ fuq id demokrazija u l-accountability. Dina kwistjoni essenzjali, importanti ħafna kellek raġuni inti li tajtek imma. Jiena m'għandix tweġiba għal din il-mistoqsija, kif nistaw ikonna accountability jina nifem u kol il-kollegi eh, tal-pajizi li mumiex membri fil-zona euro li u jihdu sem u fit teħiet ta' deċizjonijiet u li u kol li l-organu ta' kontrol ikun wieħed fejn huma jkunu rappresentati. Ġifiri jina eh, nsib il-suġġeriment li għamil tinti li najdu nieħdu bażi legali oħra u nibnu xi ħaġa oħra. Eh, iva, tista' tagħmel sens, imma Mbagħad hemm band oħra sa jew nibqgħu fuq il-bażi ta' 127 ma nistawx ikonna illużjonijiet, għanna l-bazi tal-Bank Ċentrali Ewropew u għanna problema tal-Assoċjazzjoni eh, tal-Persuni li mhumiex membri fiż-żona euro u l-accountability u inkella natu preċedenza l-kwistjonijiet eh, oħrajn u mbagħad allura mela ma jkunx il-BC li jagħmel dan il-xogħol aħna irridu namlu kollox u kollox flimkien u nispiċaw bxejn un bat fl-axar mill-axar. U nirringrazzja li l-kulħat li dawk il-ħames sirġila hawnhekk li ġew biex jispjegawna kif nistgħu noħorġu mill-kriżi. Um, Grazzi. Nixtieq ngħidilkom li se jkollkom madwar tliet minuti kull wieħed biex twieġbu għal daqstant idu tażlu l-punti tagħkom bir-reqqa. Jekk forsi tixtiequ tiċċirkolaw xi kummenti bil-miktub tistgħu tagħmlu dan ukoll. Jgħet nirrealizza li għandkom biex xogħol impossibbli qudiemkom wara kollox. Filip. Grazzi. Jean Paul Reid. Signora, di mish l-ewel darba li qed ngħid hekk. Narganizzaw hearings, nagħtu ħames minuti lill-kellima, tliet minuti biex iwieġbu. U f'dal minit ma ma nistawx namlu eh, eh, hearing hekk aħjar ikun hemm mistoqsijiet iktar immirati sabiex eh, l-esperti li jiġu ikunu jistgħu tassew jaqsmu dak illi jafu. Hija ħasra li joqogħdu jinqalaw dawn in-nies ta' dan il-livell biex imbagħad ikollhom biss tmien minuti biex jitkellmu fuq problemi li jinteressawna l-kol, problema tal-kriżi ta' supervizjoni bankarja, ġifieri jiena mhux se nagħmel mistoqsijiet imma għal darboħra ngħidilkom illi eh, dawn il-hearings huma organizzati vera ħażin. Jean Paul, you know very well from the Jean Paul, inti taf sew x'inhu problemi li għandna bħala skadenzi, eccetera eh, mux possibli li nar namlu xaħġa ħjar, pero naqsam mitħassib tijak, Filip. Jena ma konċ nuża 3 minuti tijaj, Jiena naqbel miegħek li m'għandniex naġla ħafna u nażlu l-arkitettura li dan ma sarreċ, però l-ewwel net inti titkellem dwar il-fatt li supervizur irrid ikun jaf x'inhu s-suq, irrid ikun qrib ta' s-suq. Jiena naħseb li jekk tkun qrib wes huwa ħażejn. In-nies jafu xulxejn u inti bħala Ġermaniż taf li meta nies ikun jafu xulxejn, forsi jista' jkun hemm xerta laxkezza sa l-tieni punt x'inhu sistematiku u x'mhux. Eh, il-kaħa Spanjoli pereżempju huma sistematiċi mtaqal minn dawk Ġermaniżi qegħdin hemm l-istess negozju però l-impressjoni li għandi meta nisma' il-buffin hija li disciplina hija tajba l ieħor, però jekk għalina forsi nistgħu niskansaw jkun tajjeb ukoll, forsi tista' tbaġibni. Gunnar Hopmark u għal min qiegħed igerger fuq l-ordni li qegħdin insejħulkom. Jiena ma kellix KGDI list, kelli naqqatkom permess tal-grupp, u qed nagħmel rotazzjoni. Din xi ħaġa li kelli nagħmel f'okkażjonijiet preċedenti wkoll. Skużawni ta' dan, Gunner. Grazzi. Jiena xi kultant inħoss li meta jkollna problemi ġodda u d konna dan il-diskussjonijiet fuq uh, unjoni fiskali, politika, unjonijiet bħal dawn. Nixtieq nfakkarkom li aħna diġanna unjoni waħda, l-Unjoni Ewropea, li għandha x'taqsam mal-politika, l-ekonomija, l-ġit fiskali, eċetera. Dan ngħidu għaliex. Waħad mix xogħlijiet ewlenin li eh, qegħdin naħdmu fuq huwa single rule book. Huwa mod kif niżviluppaw nsaħħu l-Unjoni fl-oqsma li għadin niddiskutu bħalissa. L-iskemi ta' garanzija, l ħtiġit ta' kapital, affarijiet bħal dan fl-imkien mal awtoritajiet li diġa għadden hemmhekk. U dan qegħdin qiegħed ngħidu għaliex xi meta nixtiequ l-intejbu xi ħaġa nemnu li forsi meta noħolqu xi ħaġa ġdida ħatkun tajba mill-ewwel. Nixtieq li il-kellima. L-għabret nishtiq nirringrazzjakom tal-prezentazzjoniet li għamiltunna, pero nishtiq nitlobkom. Jek tixtiqux talaboraw fuq il-problemi li jaf ikonna qoddimna f'dak li nduċaqsam l-frammentazzjoni ta' swiq finanzjari. Jek noħal u istituzzjonijiet ġodda, pero nishtiq u koll. Ovvjament li nishtiqu U għamil ħtiġa wkoll taħjar supervizjoni aħjar, speċjalment dak li għandu xaqsamma problemi trasconfinali ta' diversi tipi. Għal fattu kolli hemm suq komuni. Eh, Xinu ma r riski ta' eh, supervizjonijiet finanzjarji trasconfinali? Eh, rridu nitkellmu fuq il-problemi u fuq it u ukoll. Naħseb li dan il-panel huwa tajjeb biex jiddiskuti dan l-affarijiet. Eh, grazzi. U għandi Roberto Gautieri, mbagħad Sir Sanchez Prosedo, Oli Schmidt u u Sven Gold, Roberta. Grazzi. Jien nixtieq xi ħaġa. U għandi mistoqsija wkoll sur Rebasi. Jena, kon konvent ħafna mill-diskors tiegħu, b'eċċezzjoni tal-punt dwar il-kontradizzjoni tal delegazzjoni supervizata fil-kontest tal drittijiet tal-vot fil-mekanizmu ta' governanza. Għaliex, ovvjament, huwa minnu li il-Konsil Governattiv li skont it-trattat mandux membri li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, però forsi eh, nistgħu nqisu din il-kontradizzjoni bħala kontradizzjoni li tista' tiġi solvuta jekk nistabbilixxu l-prinċipju ta' supremazija ta' trattat fuq dan il-protokoll għaliex jiena qed nara li l-kontradizzjoni għandha x'taqsam artiklu 10.1 tar-raba protokoll. Mhux mal wieħed tlieta disan ġenerali. Għara għadin kelmu fuq xolijiet ġodda li ma miex koperti mill-istatut il-ġdid. Għadin kelmu kol fuq ħidmiet addizzjonali tija mill cb permess ta', ta proċedura leġislativa oħra. Jena naħseb li dan jagħti supremazzija lil wieħed 1.27.6. għal-naqstan naħseb li għam fir-rigward ta' din id-deċiżjoni li ma nix neskludu il-governanza tal-Bank Ċentrali tal-Istat Membru li jħossem f'dan kollu. Dan jista' jkun assoċjat ma' deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv mhux biż dak ġenerali. Dan nista' nagħmluh jew permezz ta' ftehim tas-sindakat jew inkella bħala assoċjazzjoni formali. Il-mistoqsija tiegħi hija inti żgur li fejn jidħlu kompetenzi ġodda li ma jaqgħux taħt l-istatut forsi nistgħu nikkonsidraw il-prinċipju ta' supremazija u bekk nikkonsidraw xi deroga u assoċjazzjoni tal-governanza ta' pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea. Ok. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li meta nitkellmu fuq il-kriżi u naraw ir-riżoluzzjoni tal-kriżi, insibu soluzzjoni li tfakkarni f'dak li eh, f'dak li eh, fi f'żmien il-problemi reliġjużi tas-seklu 16 nkun għadin napplikaw il-reliġjon ta' re għal-ċittadini kollha. U naħseb hekk qegħdin nagħmlu hawnhekk. Eh, eh, l-istess sitwazzjoni għandna hawnhekk. Issa però wasal iż-żmien li nsibu soluzzjoni oħra. Għandna mekanizmu supervizorju għahdini u l autorita u naħseb li dak li huwa essenzjali huwa politika monetarja, dik l-aktar ħaġa importanti l-ispejjeż tal-kreditu, rridu nħarsu dan fid-dawl tal-familji, negozji u mhux l-istat sovran. Dan nżommu f'moħħna, u għal daqsna għandi din il-mistoqsija. Assur Dominik. Jekk l-iktar ħaġa importanti hija l-politika monetarja, għal daqstant, dan tista' tiddiskuti ma' żewġ stati membri għandhom deroga għaliex l istati membri l-oħrajn mbagħad qegħdin f'perjodu transitorju però huma obbligati li jkunu membri tal-żona euro. U minħabba fekk irridu nsibu soluzzjoni transitorja. Dik il-formula naħtieġu għal pajjiżi oħrajn ukoll li mhumiex obbligati li jieħdu jieħdu sem dawn jistgħu jkollhom eh, politika monetarja indipendenti. Forsi soluzzjoni hija waħda transitorja għalhekk u forsi xi mekkaniżmu ta' kooperazzjoni Issa jekk nżammu dan kollu f'moħħna, nixtieq nsaqsi l-Sur Enrija. Dan qegħdin nippruvaw nagħmlu eh, dwar il-politika ekonomika u monetarja. mbagħad mistoqsi oħra li nixtieq insaqsi. Fil-Bank Ċentrali, kif nistgħu ikkonna xi ħaġa li qed feħdan il-Bank Ċentrali però separata wkoll u forsi hawnhekk is repas jistaj jista' xi ħaġa dwar dan ukoll. Forsi għandu xi soluzzjoni jew xi ideat dwar kif nistgħu nartikolizzaw din l-idea. Kemm feħdan u kemm barra l-Bank Ċentrali. Din ir-rabta bejn il-politika monetarja u l-ekonomija reali permezz tal-Bank Ċentrali. Imbagħad is-sur Ġironi għandi mistoqsija wkoll il-prinċipju li l-istituzzjonijiet kollha li jkunu qegħdin jiffurmaw parti mill mekkaniżmu ta' supervizjoni. diversi istituzzjonijiet Ewropej dinjin u dan kollu kif se il flimkien, kif eh, se jaħdem il mekkaniżmu b'mod li jkun hemm xi xorta ta' awtorità ċentrali. Kif nistgħu nħadmu dan kollu? Umbat l-Sur Rosland, aħna semmejna l-pragmatizmu. Jena xtaqin jek l pragmatizmu U uh, sostenibli vizavi l-status quo. Uh, biex nkunu pragmatiċi, irridu nsibu mekanizmi oħrajn biex nelbu l-krizi ċini tagħmel il-Bank Ċentrali? Uh, tipprova ssib mezzi biex isolvi l-problemi. Grazzi. Grazzi, Sur President. Jien għandi żewġ mistoqsijiet politiċi. L-Sur Rizzler, inti qed titkellem dwar is-sulluzzu biex ngħiduhak, ma taħsibx li problema se jkollna biex nittardjaw id-deċiżjonijiet aktar. Dim se tkun problema mod ġenerali, dinja dawn huma problemi importanti politiċi, aħna għandna madwar 18 17 laqa u kull waħda tiġi interpretata b'mod differenti. U sa eh, l-estejna għanna laqa oħra. Naħseb janki għal-Ġermanja u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea din hija perikoluża. Issa l-Ministru Pollak. Il-Polonja kemm għandha ida jibsa' fl-aħħar mill-aħħar. Jekk il-kondizzjonijiet li qegħdin tmess issemmu eh, ma, ma jintlaqawx, intom kemm ħadkunu bsejn? Se għom, jew se tgħidu rajt eh, eh, l-żona euro tista' tibqa' sejra minn ajrna. Dawn huma l-mistoqsijiet politiċi għalikom. Kemm hija jibsa l-Polonja? Grazzi. Issa ngħaddu lura għar-rapporters jekk tistgħu iżommu ma' tliet minuti ikun aħjar. Grazzi. Jiena se naġġel kemm jista' jkun. Il-kooperazzjoni bejn istati membri eh, tkun tista' titħalla l-barra, però għandna bżonn eh, tweġiba politika jekk hemm pajjiż membru li jixtieq iż-żona euro. Jiena ma nistax nara kif dan ikun jitlaq żona euro. Issa, t tina ħaġa dwar il-Ministru Pollak. Dwar dak li kien qiegħed jgħid, eh, dwar negozjati separati, dwar il-kooperazzjoni mill-qrib, il-mistoqsija tiegħi eh, f'dan ir-rigward hija din. Forsi għax esperti oħrajn jistgħu jikkommentaw ukoll. Dan nistgħu naħdmu dwaru f'termini ġenerali ngħidu aħna l-kriterji ta' Copenhagen naqblu dwar il-kriterji li se japplikaw f'dan il-każ li jimxu fuq il-passi ta' Copenhagen. Issa dwar l-opting in u l-opting out. Mr. Ferrera għamel il-punt tiegħu aktar kmieni huwa possibbli li s-sistema naqilbu ta' taħt fuq jkollna opt-in u mill-opt-in mbagħad ngħaddu għal-sistema ta' opt-out. Diversi persuni tkellmu dwar is-single rule book, uh, single manual ukoll. Jina, pero il-mistoqsiti jgħadna misa jfaslu, jfasslu, se jkun l-BA, se jkun xi ħadd fil-Bank Centrali Ewropew u mistoqsija tal-aħħar. L-esperti legali dwar kwistjoni Meroni. Id-dottrina ta'kom li nejdu li dammesna xaddi minn taħt li sibi, aħna irridu nsibu alternativa oħra. Jista forsi xaħat jara xinu ma legaltajiet dan kollu, għalix naħseb li hemm diversi opinjonijiet. Jina miex ċert, pero jek eh, ċerti opinjonijiet, pero u miex aħjar minn oħrajn. Naħseb l ħar mill-aħħar se tkun sta għall-politikanti li jaraw xin l ħjar triq. Hemm diversi opinjonijiet però kif eh, jekun jista' zbal, grazzi. Grazzi Sven issa. Fil-qosol ma nixtiex li noqogħdu nirrepetu l-mistoqsijiet li smajna diġà. Pero għalija dak li għadu problematiku huwa il fat li il-rappresentanti ta' l sb kont sorpriż bis qarrija tiegħek li qed li l-kontabilità u rrapportaġġ lill l-Eurogroup u l-Parlament Ewropew jekk irridu jekk irridu nimxu fuq l-optin, kif nistgħu nirrapportaw qudiem il-Eurogroup? Din hija ħaġa stramba, it-tieni net dwar il-ftuħ. Inti qed li dak li huwa possibbli rrid jiġi analizzat fih dan l-istatut tal-ECB. Jiena nixtieq nkun naf, fl-opinjoni tiegħek, xinu huwa possibbli f'dak li għandu x'aqsam ma' setat ta' deċiżjonijiet ta' kull pajjiżi opt-in fil-qafas tal-ICB. Nixtieq nkun naf il-pożizzjoni tiegħek dwar dan. Fl-aħħar li sur repazi, nixtieq nkun naf jekk inti inti x'tindika li dawn il-limiti biex ninkludu l-pajjiżi tal-opt-in ma jistax iseħħ fih dan it-trattat. Allura hemm mod ieħor kif nibnu unjoni supervizorja fiħdan it-trattati. U dan fuq li ma bażi legali se jkun imsejjes. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi l-membri. Naħseb li issa nistaw nħallu fidejn l-esperti, ħames minuti kull wieħed, naħseb ħin bizzejiet, tajjeb, nibqgħu bl-istess ordni, tażdu l-aktar punti għawlanin Sirja mbagħad nimxu minn hemm. Grazzi, President ħanżomm bl-Ingliż u nitkellem bl-Ingliż biex nkun aktar nistgħu naġixxu malajr. Fir-rigward id-diskussjoni li u SSM li jkun ta' suċċess. L-għonnet din sistema ta' supervizur wahdini ma' rriċi kompliżit il-firdit bejn il-banek fl-Unjoni Ewropea, specialment bbażat skont minn fejn ġejjin jekk hux miż-żona euro jew le. Din perikoluża ferm. Xorta waħda għandna nżommu l-istess livell ta' protezzjoni għas-settur bankarju fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għaliex xi ftit snin ilu iddeċidejna li jkollna suq bankarju wieħed. Walek, issa ma nistawx namlu differenza minn dawk li huma parti mid euro dawk li l-protezzjoni tagħhom. It-tieni punt, il-bidla ta' kompetenzi fir rigward is supervizjoni Dan għandu jkun segwit mill-bidla fir rigward ir-responsabiltajiet għal dawn id-deċiżjonijiet. Għalhekk, speċjalment ir-responsabiltajiet finanzjari mhux aċċettabbli issa speċjalment għal membri, stati membri li mhux parti mid-żona euro, li kunem ċertu deċiżjonijiet imposti fuqhom u fl-istess ħin l-responsabilta kollha ta' dawn id-deċiżjonijiet għada eh, fil-pajis ta' domiċilju. U għalek irridu naraw x-konsekwenzi jem ta' deċizjoni bħal dawn għax memx mandomx dritt li kollom oġġezzjoni għal dawn id-deċizjonijiet. L-element li jmiss. F'dan l-istadju biex nkunu ta' suċċess li kien isu li ma tantx għandna ħin dispożizzjoni tagħna irridu nifukaw fuq dawk il-banek li ma kbar wis biex ifallu dawk li huma sistemikament importanti u nibbażawhom fuq bażi transnazzjonali rridu nifukaw aktar fuq supervizjoni biżejjed f'dawn il-banek, speċjalment meta nqisu il-bilanċ li rridu niksbu bejn dawk l-istati membri ta' domiċilju dawk ospitanti. Dejn hija kwistjoni li ma ġietx indirizzata b'mod xieraq minn tal-inqas minn naħa tagħna fl-opinjoni tagħna fuq livell Ewropew. Dawn għadhom problemi li għadhom hemm u ħajbqgħu hemm anke jekk ħafna mill-pajjiżi jissieħbu fiż-żona euro. U għalhekk l-ewwel qabel kollox irridu nindirizzaw din il-problema. Kif ħan niksbu bilanċ fis-supervizjoni ta' dawn iż-żewġ entitajiet livelli ta' stati membri. Smajna li hemm li rridu naġixxu malajr kien jista' jkun iva ma rridu noqogħdu b'sebgħinejn. Kenna esperjenza ħażina mill-2008-2009 fejn kien hemm perjodu ta' zida mhux koordinata ta' garanzija ta' depożitu, protezzjoni, li żdiedet f'kull stati membri differenti u nafu x'kienu l-konsegwenza ta' dan. Fiftit sigħat prattikament il-setturi bankari eh, f'pajjiżi ġirin kellhom ħafna problemi seri. Il-bidla drammatika ta' depożiti minn pajjiż għal ieħor tista' tervina il-settur bankarju stabbli f'pajjiżi membri fejn kollox ikun qed jaħdem tajjeb. Nafu x'ġara fil-rigward ta' Slovenja pereżempju għal settur bankarju ta' pajjiżi ġirin. Issa lek irridu qoddu b'sebajnejn li ma nfixklux dal-bilanċ dan l-Unjoni Ewropea għaliex nistgħu noħolqu l-istess sitwazzjoni fejn f'ħabta u sabta jkollok e, settur bankarju li kun kollu supervizjoni tajba, iżda l-komplement jitħalla waħdu. Għalhekk hija kwistjoni serja. Il-mistoqsija dwar kemm il-Polonja hija jibsa fil-pożizzjoni tagħha. Kemm hija soda. L-ewwel nett Mhix kwistjoni ta' kemm nkunu sodi jew le, aħna determinati ħafna li ninnegozjaw soluzzjoni tajba għall-Ewropa, speċjalment għaliex naħsbu bis-serjetà li nissieħbu fiż-żona euro fil-ġejjieni. U għalhekk ħankunu qegħdin f'perjodu ta' tranzizzjoni bħalissa. Rridu kunu prezenti madwar il-mejda meta ninnegozjaw din is-sistema bħalma kien fl-imoddi, is-sistema ta' zona euro inħolqot bl-istati membri kollha li kienu preżenti dak iż-żmien fl-Unjoni Ewropea. Anki jekk ma sseħbux fiż-żona euro, kulħadd kellu l-istess drittijiet matul id-diskussjonijiet u għalhekk għandna nsegwu dan l-eżempju tajjeb ħafna. Ovvjament, jekk il-Polonja, jekk ir-riżultat ma jkunx ta' sodisfazzjon għalina għalhekk mbagħad nipposponu l-adeżjoni tagħna għas-sistema tal-SSM, il-mekkaniżmu ta' supervizjoni waħdini. Sakemm il-Polonja mbagħad tissieħe fiż-żona euro għaliex ma nistgħux naċċettaw li ninsabu bejn il-basla u xrita. U għalhekk għandna situazzjoni fejn ma jkollokx influenza fuq it-taħid ta' deċiżjonijiet. Grazzi ħafna. Andrea. Grazzi, Andrea. Yes, thank you. Well... Iva, grazzi. Ħafna kwistjonijiet importanti, niprofa nkun selettiv, jek te permettuli. L-ewwel nekt mistoqsija fuq il-veloċità. U kemm l-isibi hija lesta. Hawnhekk nixtieq nagħmel punt, volja mhix jien eżattament, għala din hija urġenti. Diġà issa qed nużaw il-flejjes ta' minħalla 16 fl-Unjoni Ewropea permezz tal-ISFS li nafu biex nsalvaw il-banek madwar l-Europa, rridu nsaħħu il-kontrolli Ewropej dwar kif daw il-flejjes jintużaw għal-ristrutturar tal-banek. Il-Bank Centrali Ewropew diġà jieħu sehem mod attiv għal dan palma namlu aħna wkoll fċertu każijiet u naħseb li jkun importanti li naġixxu bl-aktar ħeffa possibbli biex bekk din il-flus li hemm f'livell Ewropew jimxi jitfit mal-kapaċità ta' supervizuri Ewropej biex jaraw kif dawn il-flejjes edin qaslu biex jagħtu struttura tajba fis-settur bankarju Ewropew. U għalhekk inħoss li hija pożittiva ferm l-idea tal-Kommissjoni li malajr kien jista' jkun jaġixxu billi l-Bank Ċentrali Ewropew ikollhom responsabilità diretta għal banek li qed jibbenefikaw mill-appoġġ tal-entitajiet Ewropej. Irridu nfakru li nafusna wkoll li s-segmentazzjoni li semma' is sur ehm, il-kollega qabli fil-remarki tiegħu diġà hemm ġudizzju ehm, li mhux ksur tal-liġi Ewropea iżda sa ċertu punt qed iwassal jew jakkompanja din il-firda fis-suq. Dis-segmentazzjoni u għalhekk iktar mandumu inqas mu ser ikonna eh, suq waħdini li jaħdem tajjeb fl-aħħar mill-aħħar. L-aħħar punt fuq il-banek żgħar viżavi il-banek il-kbar, kwistjoni li semmit, hawnhekk il-punt ewlieni għalija huwa li jekk ikollok approċċ frammentat fejn ikolem ċertu banek li jkunu esklużi mill-kopertura ta' supervizjoni Ewropea, naħseb li jkun hemm sogru li tkun fl-istess su ikollok banek li jkollhom is-safety net Ewropew, l-oħrajn li tak tal livell nazzjonali u għalhekk it-ħassib tas-suq bħalissa huwa dwar xinija is-saħħa ta' din l-irpar ta' dan is-safety net li l-depositi jistaw imorru minn banka l-ieħor. U għalhekk din twassal nuqqas ta' stabilità flok stabilità. Naħseb li diffiċli li nagħmlu differenzjazzjoni u anzi tkun ta' sogru. Punt ieħor, riżoluzzjoni u l-kolleġġi naħseb li kif nista' ngħid huwa importanti, il-kolleġġi huma strument importanti, qed tejbu l-mod kif qed jaħdmu sissa, iżda biex ngħidu hekk bħala entità li tieħu deċiżjonijiet ma wrawx l-kapaċità tagħhom li jindirizzaw minn qabel kwistjoni diffiċli li tittaffaċċja fi żmien ta' kriżi. U għalhekk naħseb li għandna nevitaw li nikkomplikaw il-ħajja għal teħi ta' deċiżjonijiet. Għandu jkun iktar ċar bil-qafas Ewropew il-ġdid bil-kulleġġi. il kolleġi rridu jkunu elementi importanti għal kooperazzjoni l iskambju l-informazzjoni u għatwetti tal-mekkanizmu. Ovvjament fil-kas ta' rizoluzzjoni neħtieġu nkunu ċari. Hawnhekk hemm kwistjoni ta' żewġ stadi. Fuq medda twila ta' żmien fl-opinjoni tiegħi neħtieġu nagħtu ħarsa lejn l-approċċ li jkun li żviluppaw fl-Istati Uniti. Nafu li l-benchmark li hemm huwa interessanti biex ikun hemm afas ta' risoluzzjoni Ewropew u Awtorità Ewropea hemm ċertu eh, rdupjar tal-kompiti fir rigward l-autorità riżoluzzjoni u l superviżuri li ħarsu lejn ix-xogħol ta' kuljum. Dan mhux ta' detriment neċessarjament u għalhekk irridu nimxu lejn din id-direzzjoni. Sa dan it-tant għandkom raġun li CB u l-BA jridu jikkoperaw mill-qrib fir rigward il- rwol li ser ikollhom jekk dan jiġi approvat bid-direttiva ta' riżoluzzjoni. Il-manwal waħdini, single handbook, dwar kif ħajġi fassal u kif ħanaqsmu r-responsabiltajiet, naħseb li l-Bank Ċentrali Ewropew irid ifassal manwal għal superviżuri madwar iż-żona euro jew inkella l-awtoritajiet kollha koperti mill-Unjoni Bankarja, jiena naħseb li ċertu Eh, karatteristiċi ta' dan il-manwal, karatteristiċi u l-enin fir rigward l-evalwazzjoni ta' riski u l-triggers tal-azzjoni ta' supervizjoni din hija importanti. Naħseb li dan ġib la affarijiet flimkien u jżon flimkien is-suq kif semmejt fid-diskussjonijiet li kelli dan l-aħħar magħkom. Naħseb li din il-parti tit issir taħt il-kappa ta' suq wahdini. Niqafam, Grazie. Thank you very much, uh, Ignazio. Madam Chair, I think that... Uh, eh, Sor Angeloni, il-kustjonijiet kollha kienu appetitużi biex nuża termini li għajtint u għalhekk nipprova nindorizza kemm jista' jkun. Li nifmu swiq lokali, irridu najdu li hemm ċertu grad ta' prossimità viżavi l-suq lokali li huwa eqreb l-ekonomija reali. Dan huwa minnu speċjalment f'pajjiżi fejn hemm SMEs li huwa settur kbir, il-Ġermanja, l-Italja u oħrajn. Naqbel ma dan u tweġiba hija qrib eh, ta' Sur Lambert li hemm vantaġġ fir rigward il-prossimità l-arfin iżda hemm ukoll sogru li peress li tkun rib wis għal-realtà fuq il-post ma tatix kas il-kwistjonijiet ta' uniformità, livell indaqs, eccetera li rridu jkunu hemm f'qasam f'żona bħal żona euro u li lin anke fl-Unjoni Ewropea ta' bilħaq. L-eżempju tal-Istati Uniti li semmejtu ta' min jamiraħ f'ħafna rigward bħalma qal Andrea anke fir-riżoluzzjoni, iżda mbagħad mhux fl-aspett partikolari marbut ma' dan il-punt. Huma ma jtafu għandhom żewġ saffi ta' supervizjoni wieħed il-banek chartered fuq livell statali u lokali u l-oħrajn għal dawk li mhux chartered. U għalhekk rajna li mir-riċerka bankarja li saret hemm ta' bilħaq eh, trattament li mhux indaqs bejn iż-żewġ saffi. Ġifieri dawk tas supervizjoni eh, statali ikun iktar laxki minn l-oħrajn. U għalhekk Din hija f'ekwiżi li hemm fis-supervizjoni bankarja. U għalhekk irridu qogħdu b'sebgħinejn biex nibbilanċaw l-arfin u l-prossimità u nżewġuhom mal-livell indaqs. U din hija naħseb eh, dak li tista' tikseb is-supervizjoni f'dan ir-rigward. Il-fond ta' rizoluzzjoni mod partikolari issa m'għandniex nikkonfondu il-fondi għal kriżi mill-fondi ta' rizoluzzjoni għaliex il-fondi tal-kriżi palma rajna fl-esperienza internazzjonali kienet tinkludi wkoll il-fondi ta' salvataġġ, il-bailouts, li kienu ikbar mill-fond ta' Rizoluzzjoni, Fil-fatt il-fond ta' riżoluzzjoni ma rridx ikun da' segbir. L-FTAC li għal Andrea li semma Andrea u eżempju tajjeb ta' dan. Huma gburin professjonali li kapaċi solvu Eh, Kjamlu risoluzzjoni b'impatt fuq il-fondi, ġifiri bil kem jużaw finanzjamenti f'każijiet speċjali jisselfu mill-Gvern Federali u mbagħad jagħmlu taxxi fuq il-banek miżati apposta biex jimminimizzaw kemm jista' jkun l-impatt. Dan huwa għan nirridu nippruvaw niksbu malajr kemm jista' jkun ġala darba jkollna risoluzzjoni waħdanija, autorità waħdanija għall-Ewropa. Kif għad fl-istqarrija tiegħi dan huwa wieħed mill-passi li jmiss. Fir-rigward l-użu tal-127.6 bħala strument legali, aħna nħduha bħala ovvja li il-Kunsill deċida dan hija neċessità legali wkoll għaliex it-trattat ħaseb għal dan l-istrument biex ikun jista' jikseb dan l-għan spaċifiku u għalhekk dmir tagħna li nagħtu ħarsa lejn dan qabel ma nesploraw oħrajn. Iżda permettu li ngħid li jien isa bħala opportunità wkoll. Għaliex il-127.6 permetti li superviżur li juża id-deċiżjoni vinkolanti legalment li eh, s-satat huma konferiti mill-Bank Ċentrali Ewropew mit-trattati, għalhekk is supervizur jista' jkun b'saħħtu fil-jeddijiet tiegħu. Din mhix kwistjoni ta' supervizjoni artifiċjali rajna x-ġara. Irrid ikollna superviżur li jkun b'saħħtu biżejjed u jkun kapaċi jieħu deċiżjonijiet vinkolanti fl-interess tal-Ewropa. B'dan l-istrument business ta' nixbu dan. Il-mekanizmu kif se jaħdem? Mistoqsija tas Sur Sanchez Pereiro. Aħna tajna ħarsa lejn l-evidenza internazzjonali u naraw li anke nazzjonalment dak li jiġri huwa li donnu jkun hemm iktar ċentralizzazzjoni minn fuq għal isfel f'kwalinkwa struttura fejn id-deċiżjoni tkun ta' applikabilità ġenerali, ġifri għal-banek kolla, jew s-sida kolla, jew inkella l-każijiet individwali li jkunu importanti b'mod partikolari. U għalhekk hemm dawn iż-żewġ tipi ta' azzjonijiet u bħala xejra ġenerali nħossu li għandhom jittieħdu fiċ-ċentru ġifiri l-Bord ta' Supervizjoni li huwa ċentru iżda jinkludi wkoll rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali, ġifiri rappreżentati hemmhekk. Imbagħad id-deċiżjoni li kienet tirreferi għal realtajiet lokali u li mhix ta' applikabilità ġenerali hemmhekk jistgħu jiġu ċentralizzati b'informazzjoni reċiproka fis-sitwazzjonijiet li ma meħtieġa biex kulħadd ikun informat. Iżda l-azzjoni speċifika tas superviżuri tkun tista' tittieħed ukoll fil-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Supervizjoni. Nasal issa Sinjura Tisin u s-Sur Gigold, Sinjura Tisin, Andrea Deġawieġa fuq il-manwal naqbel miegħu, jiena inqis il-manwal li s-Supervizur tal-Bank Ċentrali Ewropew jista' jħejji bħala jimbet ġo u konsistenti ma dak kollu li l-IBA ħa tamel u fil-missjoni tagħhom li faslu manwal l-Unjoni Ewropea kollha, probabilment peress li tapplika realtajiet differenti tkun fuq livell ġenerali ħafna, iżda mbagħad naraw, iżda rridu nkunu aktar preċiżi fil-manwal tagħna, anke fir-rigward l-organizzazzjoni tas-sistema interna. Li mhix xi ħaġa li bil-forsa tagħmel li bijej, u għalhekk ħanaħdmu flimkien u ħanamlu xi ħaġa li hija konsistenti ma' xulxin. Eh, Fuq l-accountability tal-Euro Group u dak li huwa possibbli bħala optinu dak li mhuwiex il-Eurogroup jekk ikonna sitwazzjoni forsi waħda inizjali fejn huma kopruti biss il-pajjiżi ta' żona euro ikun il-Eurogroup li jkun involut imma aħna nisperaw illi minnaħa tagħna tal-ECB il-pajjiżi li jkunu f'kooperazzjoni mill-rib eh, eh, ridu jiġu inklużi ġifiri l-autoritajiet tagħhom ta' dawn il-pajjiżi li għandhom kooperazzjoni mill-qrib ukoll iridu jiġu inklużi. Mbagħad dwar l optin in u dak li huwa possibbli u mhuwiex. Jiena minix avukat imma fuq bażi legali aħna m'għandniex opinjoni estrema opinjoni differenti kif għalet l-onorevoli Tyson anka fil-rigward ta' sentenza Meroni. <clears throat> Mela jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn jkun hemm użu tal-bord ta' supervizjoni il-president qed tagħmel sinjal biex jala lil kallimi Dik kienet missija bikrija, tgħid il-President. Mistax il-sekond oħra għandi bżonn. hemm din it-tensjoni u din il-ħtieġa li jkun hemm kombinazzjoni adattata dwar l-attività neċessarja u responsabilità għal bord ta' supervizjoni u anka il-flessibilità illi għanna meta jkun hemm il-governanza tal-bord ta' supervizjoni. Dan iridu insibu ġifiri din il-kombinazzjoni adattata biex ikonna din il-pożizzjoni ċentrali anka għal dawk il-pajjiżi li huma f'kooperazzjoni mill-RIP. Għażla minnhom hija id-dritt tal-votazzjoni, id-dritt tal-vot. E, e, però rridu nħarsu l-bażi legali ta' dan u nqisu wkoll illi dak eh, l-attivitajiet tal-bord ta' supervizjoni huma importanti. Jekk ikun hemm din il-ħtieġa li dun sibu l-bilanċ adattat u dan dawn huma affarijiet li qegħdin nistudjawhom. Qabel kont inkun eh, kont inżomm id-disciplina bħarsa kera, imma issa qiegħda nevita li nagħmel din il-ħaġa. Raymond issa grazzi ħafna dwar Eh, dawn il-mistoqsijiet komplessi eh, permettu li nitkellem bil-Ġermanis. Staqsejtuni dwar il-prossimità u jekk hijiex perikoluża. Kenna din il-ħaġa aħna fuq livell nazzjonali. Huwa importanti li wieħed ikun jaf tajjeb is-suq lokali jekk jiena nkun qed nagħmel supervizjoni tal-Banek Italjani, allura jkun hemm eh, ħadd ieħor involut eh, ukoll dwar li nħalluha kif inhi supervizjoni nazzjonali. Eh, U fil-rigward tal-pragmatizmu ma nasibx huwa tajjeb dan jekk li sibi ħajkollu dan eh, eh, l-ambitu fideh irid jagħmel din is-supervizjoni. Jiena naħseb li dawk li jixtiequ imexxu supervizjoni veloċi għand eh, li sibi għandhom din il-viżjoni differenti. Aħna mhux qed nitkellmu dwar il-deċiżjonijiet u politika ta' deċiżjonijiet. Nieħdu ħafna deċiżjonijiet mijiet ma nistax jiena nifhem kif il-bord ta' supervizjoni jkun jista' jagħmel dan huwa. Ħafna ġabbi wieħed irġu deċiżjoni mill-lejla n-nar eh, u l-deċiżjoni tkun waħda konfidenzjali. Iġifieri, fejn hemm valur miżjud supervizjoni eh, eh, fuq livell Ewropew għandha tkun marbuta mal-banek kbar Hemm raġunijiet oħra, eh, però eh, is-sistema hekk biss tista' taħdem. Il-mistoqsija li huma l-banek sistemiċi u dawk li mhumiex. Hemm gruppi eh, ta' banek żgħar li mumiex relevanti sistematikament hemm oħrajn illi huma. L-impressjoni tiegħi wara diskussjoni hija illi jekk wieħed jaħseb dwar il-grupp ċentrali x'se seħ jekk dawn ikollhom bżonn rikapitalizzazzjoni. kif wieħed jisamel stralġ ta dawn jekk dawn ikollhom problemi serji xsej seħħa, se jkun hemm problemi, jekk ikun hemm dawmin u jekk dan ma jistax fl-ewwel ta' jannar. Naħseb illi ikollok id-dizlokazzjoni jekk ikollok soluzzjoni li mhix tajba għas sitwazzjoni Jekk li sibi f'xi punt partikolari jkollu dan ir-rwol supervizorju, dan irid jieħdu dan ir-rwol. ir rwol ir U ma rridx ikun hemm eh, tensjoni bejn l-Awtoritajiet ta' Supervizjoni Nazzjonali u dak ta' l-ECB. Grazzi ħafna. Tejt il-President naddu għal ħal-kallemi, Sur Repazi. L-għanet, għan indirizza il-mistoqsija tal-possibilità ta' opting in u opting out taħt l-artiklu 127.6 Naħseb li jkun diffiċli biex wieħed jidħol f'opt-out, f'mudell opt-out taħt dan l-artiklu 126. Sur Anġelo nisemma dan fl-isqarija tiegħu. L-iskop tal-għażla ta' dan il-bażi legali kienet illi li sibi għandu din il-liġi primarja fuq l-seta ta' implementazzjoni imma dawn huma marbuta biss mal-żona euro, ġviri għal dawk li huma barra din iż-żona, irid ikun hemm eh, seta ta' implementazzjoni maħsuba għal Bank Ċentrali. Il-liġi l-Unjoni Ewropea ma tipprevedix dan u għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni għandha din it-teknika ta' opt-in fejn tgħid li l-liġi nazzjonali irid ikollha dawn il-setat ta' implementazzjoni nazzjonali mingħajrhom is-supervizjoni tal bank ma tagħmilx sens għalhekk huwa hemm l-opten bil-ftejmiet ta' kooperazzjoni mill-qrib, stat membru għandu eh, provdut dawn il-setat ta' implementazzjoni fuq livell nazzjonali li hemm bżonn għal dawn l-istati membri li mhumiex parti miż-żona Ewro. Jekk insibu soluzzjoni għal din il-problema, jiena allura inkun grat li nismaha, Issa dwar is-sentenza ta' Meroni u il-Bank Ċentrali Ewropew għalhemm għalfejn hemm differenzi bejn l-avukati eh, bil-idea tagħhom. Ovvjament, jekk ikun hemm żewġ avukati hemm tliet opinjonijiet kulħadd jafa din. L-opinjoni tiegħi dwar dan hi li Merroni ma japplikax għal banek għal Bank Ċentrali Ewropew u għalfejn huwa dal-każ. Kif qal is-Sur Angeloni l-ICB għandu setta ta' implementazzjoni illi ingħataw lilu mill-liġi primarja ġifieri mit-trattati. Il-każ ta' Merroni fuq il-setat ta' delegazzjoni mandux bżon dan li sibi e dawn l-atti delegati, ura l-meroni ma tapplikax għal-Bank Ċentrali Ewropew. Forse hemm il-ħtieġa li jkun hemm settat ta' delegazzjoni għal dawk l-istati membri huma barra żona euro kif tiġa qed l-artiklu 127 huwa id-disinjat b'mod maniera eh, illi jgħid kif jista' jsir supervizjoni fil-Bank Ċentrali Ewropew. U għalhekk anke din il-mistoqsija tqajmet kif eh, dawn ix-xogħol speċifiċi jistgħu jsiru, dan ix-xogħol jista' jsir. Jiena dan naqrah, jiġifieri il-127 qed jgħid illi huwa possibbli għal li sibi biss għax bil-bidla bista trattat u wieħed se jagħti seta' ġodda lil ICB. U eh, eċċessjoni waħda hija s-supervizjoni. Irid ikun hemm però xogħol speċifiku. It-trattat ma jgħix il-supervizjoni tal-bank ma tistax ingħatil xi istituzzjoni oħra bħal pereżempju l-IBA jew xi istituzzjoni ġdida fuq bażi legali differenti illi iwassalni għal mistoqsija ta' Gigold eh, eh, x'moti oħra hemm. Eh, naf illi politikament biex biddel l'affarijiet affarijiet forsi miex xi ħaġa raġonevoli, però eh, għaniħu din il-libertà akademika u ngħid xi ħaġa xorta dwar da. Naħseb illi l-artiklu 352 hemm fih il-bażi legali suffiċenti. Il-127 japplika biss għal l-ICB. Il-352 jista' tiżentuża l-istituzzjonijiet oħra. Nipreferi kieku għalhekk dan jingħata lill-Awtorità Bankarja Ewropea għax diġà għandna din għandna liba. Jekk ma rridux natu għaliba, il-352 jagħti l-bażi legali neċessarja biex noħol istituzzjoni ġdida u mbagħad wieħed jista' jażel l-opt-in jew l-opt-out il-soluzjoniet opt-out taħt it-352 huma magħrufa taħt l-Aġenziji Ewropea għalhekk jistgħu jintużaw taħt dan l-artiklu 352 dan l-istess artiklu għandu wkoll unanimità bħal 127 ġifieri m'hemmx differenza fil-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Kunsill. Però hemm differenza eh, interessanti 352 għandu bżonn il-Kunsell tal-Parlament imma il-127 jitlob biss l-opinjoni tagħkom illi hija biss eh, il-nuqqas li hemm fil-trattat ta' Lisbona għax il-126 qed jittitlop il-kunsens tal-Parlament Ewropew. istituzzjoni ġdida bħal din għalhekk jista' jkun hemm biss eh, bord superviżorju li eh, l-istati membri kollha tal-Unjoni ikunu fih u li jistgħu jiddeċidu flimkien fuq dawn il-kustjonijiet. Iġifiri din hija possibilità li tista' isseħ fuq il-352. Il-352 għandu wkoll xi restrizzjonijiet mhux bażi legali perfetta kieku żgur il-Kummissjoni użatu, però huwa alternattiva. Mela, issa dwar il-kustjoni illi tqajmet fuq il-prinċipju ta' supremazija, jiena ma nasibx li dan il-prinċipju eh, eh, jipprovdi soluzzjoni l-problema tagħna għalkemm jiena kikun nixtieq jagħmel dan. Il-129 paragrafu wieħed ta' trattat jgħid mod ċar illi il kolpi ta' teħi ta' deċiżjonijiet huma il-kunsill governattiv jew dak ta' esekuttiv. Iġifieri fi trattat hemm diġà min għandu dritt ta' deċiżjonijiet. Il-51 ta' trattat tal-Unjoni jgħidu li l-protokolli għandhom l-istess valur bħal trattat u għalhekk il-prinċipju ta' supremazija jista' japplika biss jekk ikun hemm ranks differenti bejn il-protokolli u t-trattat. Imma trattati li ma, ma id differenza eh, bejn dawn. Sfortunatament għalhekk għalkemm jiena kieku kun nixtieq li konna din is-soluzzjoni, ma nistax nara eh, dan eh, l-ambitu ta' supremazija biex nimmodifikaw l-istrutturi ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi ħafna. Din kienet interessanti ħafna jekk għaw xaħat li jishtiq eh, jati aktar eh, dokumenti ta' informazzjoni aħna nkunu grati. Mela, issa naddu għal smiħ li jmiss hekk kif ikonna il-bidla eh, neċessarja fil-kamra.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 jiddispjaċini li ħaj koll li nitlobkom toħorġu biex aħna nkunu nistaw Ullu, aħna fil-fatt sraqna sija minn eh, suppost eh, kellna dwar il-krizi eh, bankarja il-smiħ oriġinali grazzi l guner tal-li Eh, irranġa il-ħin li kellu għal-rapport eh, tijaw ċeda ftit mill-ħin anzi. Mela, għan itkellmu dwar kif nitrattaw il-banefizmin ta' krizi u issa għanna il-Gunner Hockman biex jgħid erba eh, kelmtejn ta' introduzzjoni mbagħad aħna induru għal kellima mistidna tagħna u nkomplu wkoll bil-dibattitu wara. Grazzi ħafna jgħid l-Onorevoli Gunner, grazzi l eh, panel tal-li daw ġow għawek, tal-li ġow ġew hawnhekk, għaw l-istadina tagħna, dan din huwa importanti ħafna għal single rule book u għal punta tluq ta' diskussjonijiet li rridu jkollna u li rridu nittrattaw biex bekk aħna noħolqu sistema bankarja sikura u dinamika Hemm kustjonijiet illi nispera illi f'dan ismih jitqajmu u nixtieq illi dawk fuq il-panel jitrattaw il-problemi li jisemmew biex forsi nsibu soluzzjoni ta' kif nistgħu insolvuhom. Eh, eh, kumment ġenerali li nixtieq eh, nagħmel huwa li ħafna drabi fid-diskussjoni ikunem hemm din il tendenza li wieħed jitkellem dwar kif qed jista' jipprevjeni kriżi fil-ġejjini kulħadd jaqbel madama. Ovvjament, irridu narfu wkoll li nagħmlu x'nagħmlu dejjem ħajkun hemm xi kriżi, kriżi ta' tip differenti, kriżi minn perspettivi differenti. Jiġifieri, mhux il-mistoqsija mhix hekk se jkollna kriżi fil-ġejjini, il-mistoqsija hi kif aħna fil-ġejjin nisaw nkunu preparati għal kriżi u kif se nittrattawhom meta nkunu fihom dawn il-kriżijiet. L-aktar ħaġa importanti u hija kif noħorġu eh, mill-kriżi u nibqgħu b'saħħitna. Eh, forma tajba u din hija realtà li rridu naċċettawha aktar ma tkun ippreparat, aktar inti tkun kapaċi b'soluzzjonijiet fi kriżi u naħseb illi Eh, punt importanti f'din id-direttiva hija li noħolqu din il-preparazzjoni huwa importanti illi eh, il-membri tal-panel eh, isemmu dal-kustjonijiet mistoqsija oħra li qed um fl-istess perspettiva hija li kriżi, il-kriżijiet mhux dejjem huma l-istess, jista' jkollna bank fi kriżi. u mbagħad E, e, ikonna u kol krizi fil-sistema, ġifiri fil-sistema kolla bankarja, e, ġifiri għonek għanna stremi differenti, bank li fali u krizi bankarja. Kif sa nitrattawom daw? Krizi bankarja, kif sa nitrattawa? Jiena f'moħħi għalija huwa differenti milli wieħed jitratta bank fi krizi u aħna rridu nħarsu il-sistema eh, finanzjarja, il-depozitanti, dawk li ħalsu it-taxxa. Fi kriżi però ir-realtà hi li wieħed ma jistax iħares lil kulħadd eh, kif jixtieq. Eh, wieħed irid ikollu prioritajiet u f'moħħi biex inħarsu s sistema finanzjarja tiġi qabel u aktar importanti minn affarijiet oħra. Hija pri kondizzjoni biex eh, wieħed imbagħad ikun jista' iħares il-depożituri u lil min iħallas it-taxxa. Dan ifisser illi eh, din hija waħda mill-affarijiet li jiena nqajjem f'dan il-kumitat huwa eh, importanti li jkollna dawn l-opportunitajiet biex ikonna dan l-intervent pubbliku biex ikonna l-intervent pubbliku meta jkonna krizi eh, fis-sistema dan dinja priorità minħabba l spejjes eh, jekk ma jsirx dan jistaw ikunu ħafna ħafna aktar kbar. U eh, anka jista' jkollhom konsekwenzi katastrofiċi jekk dan ma jsirx. Eh, President Roosevelt qal darba li wieħed għandu jibża biss mill-biża nifisa. U naħseb li din hija relevanti eh, palissa li niddiskutuha fil-kriżi bankarja għax aħna ridu nkunu ċerti li, ma li niġġildu din il-biża, din in-nuqqas ta' fiduċja li għamlet il-kriżi bankarja ħafna aktar għal milli hi u minn din il-perspettiva nixtieq li l-membri tal-panel jgħidulna, jiddiskutu magħna kif se nħarsu lejn il il-kriżi differenti u l-karattri differenti eh, tagħhom u anka l-odda neċessarja illi aħna għandna bżonn eh, biex nitrattaw il-kriżi. Anka itkallmu fuq il-fond ta' rezoluzzjoni u fuq il-bailins eh, nixtieq li konna stampa aħjar ta' kif wieħed juża din l-odda tal bailin jina għet uh, eh, eh, kemm il-darba illi din l-odda tal-bejlin hija tajba ħafna sakemm wieħed ma jkollux bżonn juża, u mbagħad jinħolqu l-problemi u wieħed irid ikun ippreparat biex ikun jaf kif se juża dan din l-odda tal-bejlin mingħajr ma noħolqu problemi aktar kbar minn dawk li nkunu qed insolvu. Il-karattru differenti il-karattru differenti tal-kriżi differenti huma importanti f'din il-perspettiva dwar il-fondi ta' rezoluzzjoni nixtieq illi intom tatuna l-opinjonijiet tagħkom ta' kemm huma eh, relevanti dawn il-fondi meta wieħed ikun qed jitratta bank fi kriżi. Jekk wieħed iħares lejn il-kobor tal-numru kbir, l-ammont kbir tal-flus il wieħed għandu bżonn meta jkun hemm kriżi bankarja, wieħed allura bil-forsi staqsel lil nnifsu eh, eh, jekk huwiex possibbli, jekk hux realtà li wieħed ikollu dak l-ammont kbir ta' flus xinija l-backstop ta' da. Jekk aħna għal niformalaw, e, nidizinjaw dan il-fond ta' rezoluzzjoni li jkun tajjeb, irridu nkunu nafu fejn ħajintuża u meta ħajintuża, imma anka il-limiti. Meta aħna ma nistawx insolvu il-problemi b'dawn il-fondi ta' rezoluzzjoni. Naħseb illi huwa importanti u ħanamel proposta f'dan il-komitat illi ikollok il- ex, fondi ex ante, jekk ma jkollokx, eh, ma jkollokx lebda eh, fondi, eh, imma kif ħajdisinjom daw fl-istati membri hemm stati membri fejn hemm eh, pista l dejn kbir, kif wieħed se jikkalibra il-fondi f'dawn l-ekonomiji. Jiena xtaqt insemmi anka diffikultajiet oħra, problemi oħra li għandna qudiemna. Id-diskussjoni kollha ta' x'hemm bżonn li nagħmlu ħafna drabi edha tiġi mxekla b'dak li għanna bżon namlu biex insolvu il-problema. Nispera li saw nindirizzaw il-problemi li jistaw joħorġu meta t niprofaw nittrattaw il-problemi li għanna. Iġifiri jiena kontent ħafna li għandi daw il-mistednin u d-dimu għan ħafna li nisma xandom xiejdu. Grazzi ħafna. Grazzi, mela l-ewel issa se nagħti l-mikrofonu lil bow Lundgren li huwa direttur ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tad-Dejn fl-Iżvezja. Skużawni li qegħdin ftit il-bot minna. Grazzi ħafna nimmaġina li l-istedina tagħkom. hija propju għaliex jiena bħala Ministru mexxejt il-kriżi eh, bankarja eh, li kellna fl-Iżvezja 20 sena ilu. Medilkom ħaġa Peress tant għandna leġislazzjonijiet fuq is-settur bankarju bħalissa li qed tiġi diskussa mbagħad deċiża għalija hemm bżonn illi nagħmlu analiżi fil-font ta' l-effetti fuq is-sistema bankarja u l-ekonomiji nazzjonali. Ovvjament, jekk wieħed jieħu pereżempju odda ta' bejlen se jżid l-ispejjeż tal-kapital u jinfluwenza t tkabbir tal-ekonomija, jifiri hemm affarijiet li aħna irridu eh, neżaminawhom. Kella din il-proposta ta' direttiva li qed niddiskutu llum hija li soċjetà għandha bżonn ta' sistema ta bankarja li taħdem kif imess. Dan ifisser li jrid ikun hemm bażi ta' kapital għal banek li jiformaw sistema fjom infusom illi jati il-kreditu li kollu bżon il-pajis, bżon li kunem maċċess għal eh, fondi jekk ikollhom il-bazi tal-kapitali ma ma jkunx hemm eh, finanzi laqas damu se jgħin l-ekonomija. Dan huwa il-punt ta' tluq u dan aħna rridu nifmu l-ewwel qabel kollox. Imbagħad nistaw najdu li krizi sistemika kif kien hemm fl-Iżvezja 20 sena ilu trid tiġi ġestita b'mod differenti minn meta jkun hemm istituzzjoni waħda li tfalli ovvjament skont is-sitwazzjoni u skont id-daqs tal-istituzzjoni, imma kriżi sistemika hija differenti u titiġi ġestita b'mod differenti. xi Xuħut mill-lodot fid-direttiva ma jistgħux intużaw fi kriżi sistemika. Hemm oħrajn illi forsi mhux qegħdin hemm bħalissa u jridu jiddaħlu biex wieħed jiffaċċa kriżi ħaġa waħda li hija ċerta hija li hemm bżonn ta' flessibilità. Jekk wieħed ikollu kriżi sistemika, ma jistax ikun li l gvernijiet u eh, l istituzzjoni finanzjarji ma jitħlux biex jintervjenu u jisolvu il-problema. Il-gvern irrid ikun involut u jrid jieħu azzjoni. Il-gvern irrid jieħu azzjoni malajr u azzjoni li tkun trasparenti sek wieħed ikollu tip ta' kriżi ta' dejn li kellna aħna kif għandhom illum ukoll pajjiżi oħrajn fl-Ewropa li ikollok sistema bankarja li taħdem sew u mbagħad tista' tindirizza wkoll il-problemi ta' tkabbir u ta' austerità li tkun qed tiffaċċa l-ekonomija u dan irid ikun rifless fis-setat illi il-gvernijiet ikollhom biex jiffaċċaw u joħorġu mill-kriżijiet sistemiċi iktar kwistjoni ta' setat milli odot individwali li jistaw jintużaw flimkien ma' setat li għandhom il-gvernijiet. Dak li nara jiena għalli l-odot li jintużaw fil-krizi tal-2008 fuq livell Ewropew, illum ma' mumiex inklużi fil-direttiva fostom per eżempju garanziji għal-fondi. Wieħed ma jistax jeskludi illi biex wieħed ikollu aċċess għal finanzi f'sitwazzjoni partikolari illi irrid ikollok ukoll il-possibilità li tidħol u tigarantixxi dawn il-fondi kif wieħed jista' jidħol ukoll u jidħal iktar flus fis-sistema xi politikanti illi jemnu jiena wkoll għal 29 sena kont politikant illi kriżijiet bankari jistgħu jiġu indirizzati mingħajr bżonn ta' intervent politiku. Dan mhux minnu. Din hija kwistjoni wkoll politika li titsid soluzzjoni politika wkoll. L-ewwel pass fir riżoluzzjoni sistemika jew ta' banek individwali huwa li wieħed irid jieħu kontroll ta' bank li qed ifalli b'xi mod jew ieħor. U dan Eh, jista' jsir b'modi differenti imma il-gvern irid ikollu s-seta aħarija biex jieħu kontroll ta' bank jekk dana jista' jwassal għal eh, xi kriżi eh, sistemika jew inkella li r-riskju li jittieħdu jiġu affettwati banek oħrajn jekk wieħed ikollu possibilità li jitfa' iktar kapital fis-sistema jew inkella eh, jieħu eh, il-possess għal ftit ta' żmien, ftit ta' żmien jista' jkunu snin, imma jieħu l-possess għal ftit ta' snin il-sidin u l-management tal-banek jifmu illi wieħed irid jieħu kull azzjoni biex kemm jista' jkun dawn l-affarijiet ma jerġgħux jirrepetu ruħhom u għammot ukoll kif wieħed jikseb il-fondi eh, pubbliċi li jkun hemm naħla aħna fl-Iżvezja eh, kena eh, injezzjoni ta' flus tal-GDP mill-2 sa 4% f'daqqa. Umbat kien hemm dak li aħna nsejħulu proprjetà pubblika però temporanja tal-li mod illi il-dividends tawna u koll il-flus l-ura illi intużaw biex niffaċċaw il-krizi tant ħarxa. Ġifir dan u kollu għammek kif wieħed jista' jikseb il-flus lura. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa il-professur Gunther Frank. Grazzi ħafna tal-qed l-opportunità. Just want to concentrate on four key points as Mr. Lundgren has already Mela, kif qal is-Sur Lundgren, importanti li jkollna riżoluzzjoni flessibbli, eh, għodda flessibbli ta' riżoluzzjoni għaliex tista' tintuża fi kriżi jew nkella fil-problema bankarja. Tant li jiena niddubita li jista' jkollna regola stretta ċara dawn is-sitwazzjonijiet kollha. U għalhekk jiena kuntent ħafna li l- L-odda ta' Rizoluzzjoni tajt li iva tista' tagħmel istituzzjoni intermedja jekk taħsli adegwat jew inkella jkollok entità ta' ġestjoni tal-assi jekk xira. Fuq il-parti negattiva jiena sorpris ħafna li rajt li l-proposta tad direttiva li tkun tkuni tkun situazzjoni jekk bank ikunx kbir jew żgħir jew inkunx importanti sistemikament jew le, il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni rid japplika għal kulħadd għal man ikollha. Jinxettiku fuq dan kellna diskussjoni fuq dalodu fuq ċentralizzazzjoni u deċentralizzazzjoni fil-Ġermanja għandna settur ta' tfaddil tal-kooperattivi provdow odot importanti biex isolvu il-kwistjoni għal riżoluzzjoni tal-banek u jiena konvint li dan jiswa inqas bħala flejjes minn kwalinkwa istituzzjoni ta' gvern. U għalhekk jiena nemmen li għandna jkollna awtorità ta' riżoluzzjoni kwalinkwa darba nħossu li bank huwa sistemikament importanti, jekk le, naħseb li għanna nħallu fidejn l-assoċazzjonijiet reġjonali li għamlu xogħol effiċjenti fuq dan. It-tieni punt Il-bejlin huwa wieħed mill-kwistjonijiet termini ġodda f'din id-direttiva tal-management. Jiena naħseb li bejlin hija xi ħaġa li nixtiequ anke jekk il-spejjeż tal-kapitali jista' jiżdied b'dan l-istrument. Naħseb li din hija mistoqsija empirika diffiċli ħafna. Aħna nittamaw li jekk tipprovdi iktar talbiet differenzjati, aktar titoli differenzjati, imbagħad inti tkun qed tkun qed tolqod varjetà ta' nies u għalhekk inaqqas l-ispejjeż totali tal-kapital. Punt partikolari li huwa importanti jekk ikonna bail in debt ġifiri salvataċ il-tern bid-dejn, jina naħseb li rridu niżguraw li dan irid isaħħaħ ir-riskju sistemiku. Irridu għodda attenti da ma jagħmlux, u dan jista jiġri bil-kas ta' sifis, l-istituzzjoni finanzjarji eh, importanti sistemikament dan irridu noqogħdu attenti b'dan din l-odda u tista' tagħmilha anke jekk ikollok projbizzjoni u nkella brati għalin tal-imax. Jiena favur li jkun hemm soluzzjoni tas-suq valuri ta' riskju li jkunu għalin ħafna biex ma nħeġġux dan il-banek iżommu dan id-dejn. Il-kwistjoni tal-bail in debt hija ġrajja ta' kontabilità ma tipprovdix flejjes ġodda u għalhekk kif qed tgħidu li l-gvern jew xi ħadd irid jintervjeni biex jipprovdi kontanti, flus kontanti wkoll. Iżda naħseb li xorta waħda il-bejlin hija għodda importanti. It-tielet punt hawnhekk huwa li nittamaw li ma neħdu m'għandniex bżonn dan l odda ta' riżoluzzjoni għax tiswinna ħafna nkunu kontenti li, l-banek ma ħagġuhomx jużaw din l odda u kif l-odda rridu nkunu mħasbin dwar il-prevenzjoni. U għalhekk jiena nmur pass li l-in u mhux biss inħeġġeġ l banek li jkollhom bail in debt li jkun mħallas f-mekanizmu ta' riżoluzzjoni iżda nixtieq nħedġeċ l banek biex ikollhom bail in debt li jkun jista' jiġi intużat eh, anke qabel ma tintuża rizoluzzjoni. riżoluzzjoni u għalhekk ikun hemm trigger li jkun ibbażat fuq skont is-suq jew skont il-kontabilità. Imbagħad jekk ikollok bejlin qabel riżoluzzjoni tista' tevita riżoluzzjoni u kellha l-ispejjeż marbuta magħha. Ovvjament situazzjoni bħal din għal darboħra tiżgura li dan id-dejn ma jittieħiġ minn sifi soħrajn u għalhekk irid ikollok valuri għolin ta' riskju. Punt ieħor l isfidi Dejjem qed nitkellmu dwar sistemi ta' riżoluzzjoni li jkun eh, strument ovvjament importanti, Iżda jekk ikollok xokk ħesrem u hemmhekk ikollok jisu attak tal-qalb, banek oħra ma jkunux lesti u anki l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni mhumiex lesti Rridu jħorġu b'soluzzjoni dak il-ħin fi żmien jumej pereżempju mill-ġimgħa filgħaxija sa tnej filgħodu u meta nitkellmu ma' dawn in-nies dejjem jgħidulna li kważi impossibbli li toħroġ bi pjan ta' riorganizzazzjoni tan-negozju jew xi ħaġa bħal din fi żmien jumejn. U għalhekk jiena xettiku ħafna li proċedura kollha ta' riżoluzzjoni kif inni bħalissa li tista' taħdem b'effettività f'sitwazzjoni bħal din ta' attak tal-qalb. Imbagħad hemm argument ieħor li rridu nkunu ħasbin iktar fuq l-azzjoni ta' prevenzjoni. Din tfisser li il-kapital ta' l-equita plus il-bail in debt irrid ikun oli ferm sabiex bekk nevitaw din il-problema diffiċli ħafna fejn imbagħad ikonna ngħaddu għal din il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni tiswinna daqshekk flus. Grazzi. Uh, and uh, Christian Clausen. Grazzi ħafna kellim li miss. Signora President, onorevoli membri, grazzi tal-li sedintuni biex niġi hawnhekk illum għalija għatassew unur kbir il-sistemi tal-kup rezoluzzjoni huma l-iktar ħaġa importanti fil-regolament li qed niddiskutu llum. U bħala president tal-Federazzjoni Ewropea tal-Banek nitkellem għannom tal-Banek kollha ikunu xikunu kbar jew żgħar, lokali jew anki internazzjonali. Flimkien dawn il-Banek joffru madwar 20 elf biljun euro f'self Aħna nifinanzjaw eh, l-investimenti Ewropej u l-konsum, nippermettu l-tkabbir, l-impjeg u l-izvilupp. Aħna u koll nħossu illi r reġims eh, ta' ristrutturazzjoni jistaw iva eh, jgħinu jekk jintużaw sew u dawna u koll se jkunu jmexxu l-imġiba tal-banek u jnaqsu l-bżon li wieħed jiddependi fuq il-flus għal kontribwenti tat taxxa Imma biex dan ukollu jaħdem kif imiss hemm bżonn ta' tliet affarijiet. Nżommu f'moħħna li din hija ħaġa diffiċli u komplikata ħafna mela ħjar nżommu l-affarijiet sempliċi kemm jista' jkun. Meta bank jkun fi kriżi l-affarijiet jiġru malar ħafna għalhekk hemm bżonn ta' set ta' prinċipji ċari u osra Nieħdu miżuri ta' malajr u miżuri ta' korrezzjoni jistgħu jittieħdu biss jekk ir-regolament ikun sot imma wkoll flessibbli kif smajna l-kelim ta' qabli jgħid. M'hemmx għalfejn mijiet ta' istruzzjonijiet dettaljati ħafna li bipruvaw jibassru situazzjoni kollha li jistgħu jinqalaw għaliex xek nagħmlu hekk nkunu ċerti illi l-kriżi qatt ma tkun kif nistennu li se tkun u mbagħad ir-regolament iddettaljat se jkompli xekkel l-affarijiet. Fil-fema tiegħi din id-direttiva m'għandix tkun itfal minn 20 paġna biex tiżgura li tkun trasparenti, tkun ċara u tagħti biżejjed flessibilita. U m'għandniex ninsew id-differenza bejn kriżi sistemika u eh, kriżi idiosinkratika jekk il-banek kollha jkunu mill-qutin kif smajna, mhux se jkun hemm possibilità li wieħed issib soluzzjoni dettaljata minn qabel. Il-banek li huma diġà maħkuma ma jistgħux ikunu mistennija li joffru għajnuna lil banek oħra. Ġifieri soluzzjonijiet bħal bejlin se jkunu diffiċli li wieħed jużhom anzi se jkompli uħol u iktar eh, effetti sistemiċi ma' sistema kollha. Imma jekk ikun hemm xi bank wieħed jew ftit minnhom li jkunu effettwati sitwazzjoni differenti u għalhekk qafas trasparenti u ċar għandu jkun implementat. Imma nżommu f'moħħna illi sempliċità hija l-qofol ta' kollox. Imbagħad dwar l-irkupru fir-reġimi l ġodda l-irkupru huwa l-iktar parti importanti Eh, dak li wassal għall kupru se jiddeċidi l-imġiba li jaddottaw il-banek. Mella wieħed eh, jara x'effetti se jkollhom ir-regolament il-ġdid fuq l-ekonomija, eh, ovvjament tidużomu f'moħħkom illi il-banek jieħdu l-affarijiet tagħhom u jaħsbu għal rashom għalhekk dawn se jkomplu e, iżidu il-livelli minimi tal-kapital e, dejjem aktar. Issa, jekk il-fażi tal-irkupru namlu għasew, il-management tal-banek se joqogħdu attenti kemm jista' jkun biex jitbedu mill-irkupru u wisq iktar mir-riżoluzzjoni ħadd ma jrid jasal għal riżoluzzjoni għaliex ovvjament l-azzjonisti u l-management eċetera mbagħad kollha jsibu ruħhom fi gwaj kbir. il-management għandhom l-inċentivi kollha jafu l-affarijiet kif jaħdmu u għalhekk huma l-aħjar persuni illi jistgħu jagħmlu jieħdu deċiżjonijiet illi hemm bżonn biex tinsab soluzzjoni irridu jużaw il-lodot kollha li huma eh, għandhom fidejhom il-management tal-banek għandhom jagħmlu dawn l-affarijiet ħadd iktar. Ħaġa oħra, kunu ċari fuq il-bejlin meta eh, tkun hemm sitwazzjoni li twassal għal riżoluzzjoni l-awtoritajiet jieħdu responsabilità għal bank għandhom ikollhom setta għodod differenti li jistgħu jużaw. Nistgħu nitgħalmu ħafna mill-modelli Amerikani dwar x'jiġri meta bank ma jibqax vijabbli il-kapital eh, jitnaqqas ċerti assi eh, u liabilities iridu jintesew u jkun hemm bżonn ukoll ta' bank intermedjarju. Għamnek fir riżoluzzjoni il-bejlin hija kollox. Il-banek xkultant jaqblu maħadin l-idea tal-bejlin għaliex għaliex isibu soluzzjoni għal problema tal-balance sheet tagħhom biex eh, bat isibu daħlu li liabilities biex isibu kapital fresk. Aħna dejjem nitalmu iktar dwar kif għandu jitħaddem il-bailin, strument ta' bailin irid ikun definit sabiex kulħadd ikun jaf minn qabel eżattament liema strumenti eh, se jkunu eh, se jsir bailin fuqhom u liema le nkella se jkun hemm taħwid sħiħ jekk l-iktar liabilities ikunu eligibli għal bail-in se noħolqu iktar effetti sistemiċi. Fiċ-ċirkostanzi kollha il-liabilities sistemiċi rridu jkunu esklużi. Per eżempju, id-dejn fuq meda ta' żmien qasira, eh, derivati, u anke d-depożiti aktar kbar illi jaslu mill-settur tal-kumpaniji fil-fatt. Mbagħad nibqgħu bil-funding eh, illi ma jkunx garantit Vantaġġ ieħor ta' din iċ-ċarezza huwa li il-premium ta' riskju ta' dawn l-istrumenti tal-bejlin jiżgura li l-investituri ikunu uh, inkludew dan il-level ta' riskju ikunu warbu xi ħaġa biex ikopru dawn ir-riski biex ikun hemm it-trasparenza u kundizzjonijiet indaqsal kulħadd l-ammont tal-bejlin eh, disponibbli jrid ikun ibbażat fuq bażi konsolidata u eh, skont il-pis. Għandu jkun ammont minimu, per eżempju, eh, ħafna banek ikollhom kapital mid 9 sa 10 u 5 sa 10 tal-bejlin skont il-modell tan-negozji tagħhom. U dana se jwassal għal balance sheet li tkun b'saħħitha ħafna. Fil-fatt hemm banek li jkollhom 15 sa 20 kapital impliċitu u dan kieku kien ikun bizzejiet eh, biex jisalva il-banek il-kbar kollha illi fallew fl-aħħar kriżi. Mbagħad irridu nqisu wkoll il-banek iż-żar li għandhom aċċess illimitat tas-swieq tal-finanzi u anki il-żmien tal-implementazzjoni. Ma nix naġlu wisq eh, Eh, biex noħolqu situazzjoni fejn l-istrumenti jumbat ma jkunux jistaw jintużaw. Aħna naqblu ma din l-inizjattiva imma l-iktar aspett importanti mill-perspettiva tagħna huwa li wieħed iridu nżommu l-affarijiet sempliċi, noħolqu triggers li jkunu ċari armonizzati u dawk l-iktar jifmu għandhom eh, solvu il-problemi. Umbat nkunu ċari fuq il-bejlin u ndaħlu klassi speċifika ta' dan il-bejlin. Jekk aħna namlu dan kollu kif suppost, eh, dan permetti li l-bannek jihdu ħsib li l-om infusom u ovvjament wara kollox l-attività bankarja għaqlija f'dan tikkonsisti. Il-membri għadhom jekk iridux il-kelma, jekk hemm xi shadow rapporters jew Gunnar, jien għandi xi mistoqsijiet ukoll. Filip, tista' tibda inti. Grazzi. Jina għandi mistoqsija Sir Klausen, tista' forsi tespandi fuq il-fatt li inti tqis ċerti strumenti bħala leġibbli għal għal bail in debt. Ma fimx eżattament il-ħsieb wara dan kollu, grazzi. Mistaqsija sempliċi forsi għahir twiġbu mill-ewwel. Tgħid il-President. Kifet? Aħna sirna aktar għarfejn jidher ċar li l-liabilities huma sistemiċi l-lum il-ġurnata, ġiżda eh, li l-liabilities huma fuq medda qasira ta' żmien jistgħu jisparixxu malaj. Aħna marridux li s-settur corporate li jitlef minn dan kollu. Nispiċċaw b'klassi waħda, senior funding huwa ċar li għanna klassi separata bħal din li għawis ovvjament, umbat l-investituri li għadin jishtruhom jafu li hemm riskju u se jkollhom kapital għal riskju biex ikopri dan kollu ġifiri fil-kussjoni ta' s sif jisa' unnek forsi ta' kunu istituzzjonijiet eh, fondi tal-pensjoni u ma' jkun jafu li għam riskju involuti kollum kapital apposta għalih. U dan kollu effett sistemiku. Grazzi. Il-mistoqsija tiegħi diġà twiġbet parzjalment għaliex jiena xtaqt nkun naf ukoll aħna rridu nħarsu lil minnħallas it-taxxa, però jekk il-fondi tal-pensjoni jisiru bejn l-instruments Dan se jkollhom eh, kunu nies li jħallsu, għalda sant irridu niżgru li dan ma jseħħx. Iva, però f'realtà meta il-kapital jizventaw għak għedin nitkellmu hawnhekk ma jkun baqa' ħadd għaliex il-kapital ikun sparixxa. Din hija r-raġuni għalfejn aħna ma nappoġġax l istrumenti tal-bejlin għaliex qabel il-kriżi aħna kena konna definixxejna li ma strumenti ħajkunu tal-bejlin. Ovvjament fondi tal-pensjoni jridu jinvestu l-flusom u jieħdu riskju wkoll. Però mbagħad ikun jistgħu jikkwantifikaw dan ir-riskju, x'inhu ċans li eh, ikun hemm falliment, eċetera. Però jekk dan ma jaħdimx, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar Eh, kuna hemm it-telf eh, da li jiġru. Forsi hawnhekk nista' peress li xtaqt nistaqsi xi ħaġa dwar dan ukoll, forsi għandkom xi ideja dwar l-ispejjeż ta' dawn l-istrumenti tal-bejlin, għaliex dan jiddependi wkoll fuq il probl ta' default. Forsi hemm xi ħadd li radaq xejn kif dan kollu jizvolġi f'dak għandu xaqsamma kapital għal kumpaniji tal-assigurazzjoni. Ġala darba waħt mill problemi li għanna qoddimna issa li hemm bailout ta' l-equities għaliex l-ħtiġijiet eh, huma li huma. Forsi intom taħsbux li u mhux ħajġu affettwati bl-istess mod. Eh, forsi kun hemm il-possibilità għal kumpani tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni jinvestu f'daw l-affarijiet. Forsi tbassru għandu xikun hemm ġerarkija komplessa ta' dawn l-istrumenti. Inti għad sempliċi u għed ukoll ma nixtiequx ħafna ħafna fuq ħafna livelli, però qed nara li diġa qegħdin ngħidu li hemm diversi saffi li qegħdin jinħolqu Naħseb ir-riskju hawnhekk ikun li l-investitur li mhux taqsek professjonali xorta jispiċċa bċaħħaġa ħaġa li hija aktar perikoluża milli naħsbu. Ah, ngħidulhom hemm ħafna għabilkom fil-kju, però xorta l-affarijiet ma jispiċċax kif kon qegħdin imbassruhom. forsi jem xi t tweġiba għal dal qed ngħid. Forsi nista' nikkommenta u għam minnu li se jkun hemm spiża għal dan kollu. Jekk ħaqdin imbastru li l-qasam bankarju għandu bżonn żewġ triljun kapital din hija bassira tajba. 2000 e, biljun euro, jekk ikonna l-istess ammont ta' kapital, l-ewwel mistoqsija allura tkun e, dan il-kapital huwa disponibbli. X'aktar xiva huwa disponibbli jekk aħna naħdmu b'mod trasparenti u ċar. Irid ikun ċar l-investituri li hemm ir-riskju kien hemm id-bassir u dawn jgħaddu għal minn madwar 40 u 80%. Però ir-raġuni għal l-ispiża mhux ola minn hekk huwa li rridu niftakru li wara d-defaults il-banek spiċċaw madwar 29% tal-core capital qabel il-bailin. Uh, qabel il-bailin kien madwar 12 u 14%. Aħna rridu nżommu f'moħħna li mill-fallimenti bankarji kollha rajna fi żmien il-kriżi. Dan kien l-aħħar wieħed Ġifir il-kapital kollu ma jintilifx, pero jinżam bħala kapital ġdid tal-banek. Issa jekk jekk dan huwiex kumpless li kollok diversi saffi. Forse memx ħtiġa ta' dan għaliex wara l-kapital għandek il-bejlin u jekk tibda bis-saffi, u mbagħad eh, situazzjoni ħasra aktar komplikata. Allura għaliex ma niddefinixxux biss x'inhu dan l-istrument waħdini wara kollox. Fl-aħħar mill-aħħar 3 triljun euro tal għal dan il-bejlin mhux xi ħaġa tista' tiġbora mill malada. Iva, jekk l-ispejjeż ġenerali jiżdidu xiew le, mhux ċar. Aħna meta minna riċerka fuq segurtizzazzjoni naraw li l-kredits fis transazzjoni ta' segurtizzazzjoni ikollhom tranċi aktar differenzjati. Għal-dastant, naħsbu aħna li anki hawnhekk jekk għandek eh, tipi differenti ta' kapital, dan fl-aħħar mill-aħħar jaf baxxi eh, l-ispejjeż tal-kapital. Jekk tħares lejn l-interessi l-rattat ta' interess uffiċjali, tara fl svizzera eccetera, ovvjament ir-rati uffiċjali huma pjuttost għoljien, però r rati huma għoljien għaliex fi żminijiet normali ikun potenzjal l-isfel biss. U mhux il-fuq, ovvjament, dan itella l-rati tal-interess, però huwa perkoluż li naqbdu r-rati tal-interess. B'mod superfiċjali. Xaħġa li ma diskuċajniex hija sal ma punt se naċċettaw fil-direttiva tal-kapital sostituzzjoni bejn il-kor kapital u l-bail-in debt. Inti uh, toqgħod attent kif qal Sir Klausen. Is-sostituzzjoni tar-rata tal-bejlin debt din titkun diskussa bir-reqqa għaliex huwa importanti kull jekk istaqsi eh, il-banek jekk jixtuqx jagħmlu dan. Issa dwar il-fondi tal-pensjoni, dawn il-fondi ħobbu jinvestu f'affarijiet riskjużi xi kultant specialment fil-stock, so l-stock so jafu jkunu riskjużi daqs il-bail-in debt, tiġi firif dak il eh, rigward il-bail-in debt. Eh, Mux partikolarment xaħġa eh, riskjuża b'mod ġdijt. Dwar l-spejjes, u ovvju li l-banek l fċertu banek il-riskju ħajkun inqas. Ġifiri, ovvjament, huwa diffiċli li ngħidu fejn ħajħorġu l-ispejjeż, jiena naħseb li se jkollok eh, spiża s-soċjetà, però mill-banda l-oħra dak li xtaqt ngħid huwa li l-bejlin eh, faċli li tużaħ jekk kollok tkun ħejjejt tajjeb, tkun taf xinti tagħmel kollok istituzzjoni waħda, però aktar diffiċli ma tużaħ meta għandek ħaġa sistematika. Sir Klausen għal xi ħaġa f'dan ir-rigward fil-każ ta' eċezzjonijiet għal diversi tipi ta' kapital. Inti kollok xi istituzzjonijiet li jagħmlu tħejjiet tagħhom, però biex tagħmel dan biex tuża l-istrument tal-bail-in fi kriżi sistemika u aktar diffiċli u mhux fattibbli. Għal daqstant rridu naħsbu dawn l-soluzzjonijiet individwali, l-kriżi sistemika torbat aktar ma l-gvern u l-interventi tal-gvern fuq medda kbira ta' żmien. You've got some questions. Grazzi, Gunnar, għandek mistoqsijiet, għallew Filip jixtiqu jitkellmu, iżda jekk tixtieq ta' xi mistoqsijiet issa, tajjeb. Grazzi President, l-ewwel nett ma rridx noħloq konflitti bejnietkom, iżda jkun interessanti nisma' minn għandkom fejn ma taqblux ma' xulxin fil-prezentazzjonijiet tagħkom. Jiena naħseb li tkun xirqa nisqu xaġa bħal din għaliex fil-konflitti li nistgħu naraw fejn hemm problemi. It-tieni ħaġa, Sur Klausen semma l-pjanijiet tar-kupru, jkun interessanti nisimgħu minn għandek ukoll kif ukoll mant l-oħrajn kif tħatu ħarsa lejn il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni u tar-kupru għandhom ikunu fuq livell ta' grupp jew inkella fuq entità individwali. Din diskussjoni li kellna u interessanti nisimgħu minn għandkom x'għandkom xtajdu fuq dan. Mbagħad fil-kwistjoni li semmejtu uħut minnkom kollha anzi il-sifis, il-bejlin, etc. Naf li kulħadd jaf x'inhuwa riskju sistemiku imma mbagħad il-problema hija fejn tipprova tiddefinija. U hemmhekk tiġi l-komplikatezza. U għalhekk m'hemmx bil-forsi tkun dejjem istituzzjonijiet imma skont ir-regoli li kollha fuq is-suq. Xi kultant kif diskutejna qabel tkun biża stess li hija marbuta ma' dan kollu. U għalhekk jekk il-banek ħaj selfu nqas flus lill banek oħra, allura oħrajn iridu iselfu flejes oħra l-banek. U jekk il-kumpanija ta' assikurazzjoni mandom iselfu l-flejes l-banek għaliex għandna ir-reġim ta' solvenza u ħafrarijiet oħra, għalhekk entitajiet oħra mbagħad ikollhom iselfu l-flejes l-banek. Mbagħad qed nispiċċjaw f'sitwazzjoni ta' riskju sistemiku ieħor fejn l-istituzzjonijiet ta' kull xorta investituri fi żminijiet fejn qed toqrob lejn kriżi qed tibża li tsellef flejjes l banek. Ejja niftakru li l-problema enormi li kien hemm fil-kriżi tal-2008 huwa li ħadd marret tisellef il-flejjes l banek. Dan self interbankarju ġi frizzat. U tifmunix ħażin miex qed nargumenta kontra strument tal-bail-in, strument effiċenti dan biex il-banek ikunu mħejja tajjeb, iżda naħseb li rridu nindirizzaw x'tassew qed jiġri Sur Klausen, inti semmejt li xi kapital għandu jiġi esklus mill-bejlin. Ikun interessanti nisemaw mill-kollegi tiegħek fil-panel x'tip ta' kapital għandu jiġi esklus fil-fatt. Grazzi. Right, before we move on. Grazzi Tajta president qabel ma ngħaddu għat weġibiet, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq iżid jew jistaqsi. Prova l-arriba ma' mistoqsija ta' Sur Goner fuq l-istrumenti sistemiċi fir rigward il-bail-in debt mux qed timbotta l-banek biex malajr kemm jista' jkun ikollhom eh, inqas pejjeż hemmhekk imbagħad tal-ispejjeż lis-soċjetà biex nagħmlu dan kollu rridu nqabluh ma x'jiġri ma nagħmlu xejn. ġifiri l-ispiża arsa tal-kriżi. Mill-aħħar tkun qed tisserraħ dejjem fuq l-istess nies. Ole, tixtieq titkellem issa? Forse ħjar titkellem issa, mbagħad ikonna iktar ħin għal-panel. Grazzi, Signora President. Mistoqsija tiegħi l-Sur Lundgren. Inti kont wieħed mill- esperimenti ewlenin li salvaw l-ekonomija svediża, nistgħu ngħidu għadi. Issa, jiena kont fil-parlament dak iż-żmien naħseb gunner ukoll ma tantx konna sejrin tajjeb, imma kellna pjanijiet li irkupraw l-ekonomija svediża. Minn tal-qas bdowa, bdow dan l-irkupru u dan nħoss li għandna ngħidu. U għalhekk nixtieq nistaqsik, rajt intervista miegħek xi ftit jimilu fejn inti kont kritiku ħafna fir-rigward l-Unjoni Bankarja u dak li qed jiġri fl-Ewropa sissa. Minħabba l-esperjenza tiegħek jien nixtieq nisma' minn għandek tassew għala daqse kritiku. U x'alternattiva toffri kieku inti? Grazzi ikonna s-round ta' tweġibiet nasib kun xira issa. Min jixtieq jibda? Bow, inti fidejk. Grazzi ħafna mistaqsija sempliċi l-alternativa l-Unjoni Bankarja jiena naħseb u nittama li fi żmien propizju jkun hemm approċċ komuni aktar ta' Unjoni Bankarja Unjoni Unjonijiet oħrajn fih dan l-Unjoni Ewropea. Jiena bħala partit politiku sef l-Unjoni Ewropea xina pro-Europow Iżda naħseb li l-kritika tiegħi kienet fir-rigward li dawk li jfasslu l-politika fl-Ewropa rridu jiddiskutu l-problemi akuti kbar issa tittamel l-affarijiet ħoroġ issa biex tindirizza s-sitwazzjoni tal-banek Spanjoli fi Spanja u fl-istess ħin irid ikollok diskussjoni strutturali dwar kif tista' tibni strutturi ġodda fil-kuntest Ewropew. Naħseb jekk dan ikun il-każ jiswinna kontra bħalissa xirridu l-ewwel insolvu l-problemi gravi li għandna qudiemna. Din il-kritika tiegħi ewlenija. Imbagħad, Fuq il-punti l-oħra ma tantx maqbilniex bejnietna bħala panel, għandna punti di vista differenti. Fir-rigward il-banek, il-bejlin u argument li tista' tkun favur jew kontra, isaħħaħ il-banek iżda jrid ikun hemm xi tip ta' spiża lis soċjetà U għalhekk kif aħna lesti li nindirizzaw dan? Tamlux, tagħmlux bħala studi la jienu l-qasintom ma tafu kemm nistgħu ma naqblux jew naqblu fuq dan. Fl-aħħar naħseb li fuq dak li naqblu fuq huwa li l-iktar ħaġa interessanti huwa li naqblu li rrid ikollna leġiżlazzjoni sempliċi. Tit ikun hemm leġiżlazzjoni trasparenti, eh, preċiża u jkollok flessibilità fejn meta jkun hemm kriżi sistemika l-gvernijiet ikun jistgħu jindirizzaw il-problemi. U fl-aħħar l-istituzzjonijiet li jkunu kbar li jfallu mhumiex biss banek nafu li fl-2008 Fi Svezja kien hemm bank żgħir li wara Lehman's eh, il-kasta Lehman Brothers eh, wassal friski differenti, u għalhekk jiddependi skont il-ċirkostanza li ma istituzzjonijiet huma eh, sistemiċi, eċetera. U għalhekk favur li jkun hemm iktar flessibilità. Grazzi minn emissu, Mr. Klausen. Mistaqsija speċifika fuq Eh, livell ta' grupp jew il-livell individwali jew livell tal-unjoni fuq l-irkupru. Naħseb it-tweġiba hija li essenzjali nagħmluha fuq level ta' grupp. Ma nafx kemm nistgħu nagħmluha fuq il-livell ta' entità legali, speċjalment jekk hemm banek transkonfinali f'ħafna pajjiżi u torbot ukoll mad diskussjoni li kien iktar qabel ma' Sur Enrija li fir-rigward mal-kulleġġ ta' superviżuri importanti ħafna li meta jkun hemm żminijiet ibsin id-deċiżjonijiet jittieħdu għaliex hemmhekk il-pajjiżi ospitanti jridu jaċċettaw il-deċiżjonijiet li jagħmlu l-kulleġġ fuq livell ta' grupp biex jisalvaw jew iżommu banek mill-li falli. Bank mill-li falli. Fir-rigward il-banek sistemiċi qed naħdmu bħalissa f'każ partikolari hemm komplessità kbira iktar minn elf paġna ta' pjan kupru u naħseb li fir-riżoluzzjoni kull l-istess Li nimmaġinaw bħal dan, kas bħal dan, għal disa pajizi fuq l-istess livell, naħseb tkun ħamar il-lejl għall awtoritajiet ikun inkubu sħiħ li jkollhom jagħmlu eluf ta' paġni ta' pjanijiet u jlaħqu magħhom. U għalhekk irridu nimxu fuq il-livell ta' grupp, u mbagħad nissuġġerixxi li jkun hemm superviżuri u kolleġġ ta' superviżuri b'saħħtu ħafna. Kwistjoni ġid diskuss aktar kmin illum. Fuq il-finanzjamenti fuq medda qasira ta' żmien tal-banek din hija xi ħaġa li l-banek qatt ma ser jagħmlu għaliex huwa riskju li jmur lilin eh, u anke fil-direttiva ta' rekwiziti kapitali erba dan mhux eh, mhux msemmi, mhux permess u għalhekk hija xi ħaġa li ma nix nerġgħu noqogħdu nitkellmu fuqha. Issa fuq il-liability sistemiċi nafu li jem kważijiet fej il-banek għandhom il-flejjes, iżda dawk li jgħatu l-flejjes l-banek mbagħad ma jaċċettawx riskju li t-fuħ. Jistgħu jkunu tranzazzjonijiet, pagamenti, flejjes. Rridu jiselfu imma għal ġimgħat mbagħad irridu ehm, ma jitilfuhomx, ma jridux jintużaw għal bejlin ta' bank, inkella tkun sistemika wisq. Issa fuq ir-riskju sistemiku naħseb li tallimna li huwa diffiċli li tiddefinih, iżda tallimna Nifejn riski ma jiġux rikonoxxuti jew assenjati u l-kapital ma jitwarrabx, allura nikkawżaw riskju sistemiku għax it-telf ma jistax jiġi assorbit. Iżda jekk nassenjaw riski u jkun hemm limiti ta' kapital li jiġu stabiliti, jekk jinqala lawċ il-limitu ta' kapital jista' jilqalih u ma tinferix madwar is-sistema kollha u f'żoni oħra. U għalhekk ir-riski sistemiċi huma kwistjonijiet li għandna naħsbu fuqhom bħal pereżempju limiti ta' kapital u riski sistemiċi oħra. Is-Sur Franke, fuq il-pjanijiet ta' rkupru rridu naraw jekk jaħdmu jew le. Inti jgħat xi ħaġa dwar dan? Issa rridu naraw jekk taħdem xew le. Jien niftakar li il-Fed ma kinux kuntenti meta taħarsu lejn il- testmenti tal-banek tal-Istati Uniti u ma kienu se jisibu soluzzjoni għal problema. Għandkom iktar informazzjoni dwar dan u rridu naraw jekk dan jaħdim xew le. Issa min se iselle fil-flejes il-banek, naħseb li tal-limna mill-kwistjoni li faqqat tal-ekonomija l-ġdida fl-2001 fejn dik l-ekonomija ma tlaqtitx daqshekk għaliex fil-fatt l-entitajiet privati kienu qegħdin jieħdu responsabilta ta' dan u mhux il-banek. Fl-2007-2008 aħna tamajna li il-banek setaw jeħilsu mir-riski tal-titolizzazzjoni iżda tallimna li dan ma kienx il-każ. U din kienet il-problema fil-fatt għalhekk irridu nsibu minn tal-inqas livell ta' kapital biex meta jkun hemm falliment il-banek ma jintlaqmux fil-laħam il-ħaj u anki l-kumpanija tal-assikurazzjoni nistgħu ndaħluhom ukoll. Iżda jekk fl-aħħar mill-aħħar l-entitajiet privati jiġu mill-quta rridu jkun hemm xi forma ta' fondi ta' pensjonijiet, eċetera. Għalhekk irridu niżguraw li niżolaw il-banek u l-kumpaniji tal-assikurazzjoni sa ċertu punt minn dan it-telf li jiġu ġenerat. X'kapital għandu jiġi esklus? Titkellmu dwar opportunitajiet ta' arbitraċ u swieq. Ta' bil-ħaq jekk il-gvernijiet jgħidu li ħanħarsu ċertu tipi ta' dan u oħrajn jgħidu mhux se nipprotuġuhom e, banek mill-ewwel e, jippruvaw jaħtfu d-dejn li huwa protett. U għalhekk anke jekk teskludu dejn fuq medda qasira ta' żmien, il-kwistjoni hija jekk għandix taqmela sa' 100% jew 85% u tajt l kull bank li jekk tagħti xi flejjes l bank li jmiss fuq bażi qasira ta' żmien minn tal-inqas ħajkollok riskju ta' 15-20% pereżempju biex bekk ma tħaġġiġ din it-tip ta' self fuq medda qasira ta' żmien. Rimarka oħra fuq il-fondi ta' riżoluzzjoni inta qajjimt dan il-punt fil-bidu. Minnaħa, naħseb li għanna bżon fond ta' rizoluzzjoni. Iżda l-kwistjoni hija qed nitkellmu dwar 80 biljun, 200 biljun tkun xi tkun. Jiena naħseb li l-punt huwa li mhux il-fond ta' riżoluzzjoni għandu jkun tant li jkopri kwalinkwa telf ta' minn fallimenti potenzjali, iżda minn ħalla settaxxa biex ngħidu hekk, kuntent li l-banek jieħdu r-riski u għal daqstant li l-banek jihdu s-sogri kellu benefiċi għas-soċieta, għandu benefiċi għas-soċieta. It-tini net minħalla 16 għal iktar assiguratur b'saħħtu fid-dinja, u għalek rridu nizguraw li konna ħalla 16 bħala tip ta' assiguratur, iżda fl-istess ħin naqbel li rrid ikonna fond ta' rizoluzzjoni, per eżempju 80 mid biljun euro, iżda fl-istess ħin mbagħad minħalla 16 irrid ikun insurer, irid ikun joffri assigurazzjoni. Uh, professor Frank, Frank, inti għat li l-entitajiet privati setaw jilqaw għal-krizi li faqqa fl-2001. Iva jistaw saċertu punt, imma dak iż-żmien kienet krizi li ma tantx ħarġet mis-self. Jekk ikollok setturi tal propietajiet li jieħdu leverage bil-beneficju pubbliku għandek is-sitwazzjoni ta' Svezja tal-1990, eh, Spanja tal-lum tal-2008-2009 u għalek perikolus ħafna li npoġġu l-affarijiet fuq settur tal-propieta li f'daqqa waħda jifqu ħesrem jikun smaw mbagħad naqqas id-domanda jkollok sitwazzjoni fraġli u għalhekk ma rridx ikollek wisq austerita, mux il-komitat ħajdan imma tnajdu jien. Uh, we're nearly out of time. Mela, kważi spiċċanna l-ħin, Gunnar, tixtieq titkellem, terġa' tixtieq istaqsi xi ħaġa lil panel Jew tagħmel taqsira. Nixtieq uh, jiena provajt niprovokom, saqsejtom fuq xiex mumiex edin eh, jaqblu eh, imma kienu politi ħafna fil-risposta tagħhom. Dwar l-istrument tal-bejlin, id-diskutejna ħafna. Ikun interessanti frawnd eh, biex nalqu eh, li nisimaw eh, huwa il-sieda temporanja pubblika xi kriterje marbuta magħha kif nistgħu nimplementaw din il-ħaġa jekk ikun hemm leġiżlazzjoni adattata. Volontira biex jibdew. Tistaqsi il-President naħseb li jiena għed fid-diskors tiegħi diġà illi meta nkunu f'punt li m'hemmx viabilità għandu jkun hemm lodda kollha għall awtoritajiet ta' riżoluzzjonijiet anke lill gvernijiet u l-lodda kollha jinkludu fihom illi jekk iħossu illi l-aħjar kas kif għal-Pol u kif għamlet l-Svezja fċertu kazijiet, dawn għandhom id sjeda jekk eh, ikunu jistgħu iħarsu l-affarijiet u inkella jagħmlu l-kapitali u l-fondi. Meta nkunu fil-punt ta' riżoluzzjoni il-bank spiċċa fis-sens li l-sidin odma marru l-bord ta' ġestjoni tela ġifieri ħajjidħol xi ħaġa ġdid. Li rridu nevitaw huwa illi il-banki falli l-ewwel net għalhekk għandu jkun hemm anka jekk ifalli però għandu jkun hemm lodda kollha adattati u għalhekk li aħna eh, nħossu li l-fażi ta' rikupru hija importanti bil lezzonijiet li tal-limna eh, fi sidi for eh, rajna dan il-banek infushom il-bord ta' ġestjoni ħajżom l lura milli jaslu fil-punt ta' rezoluzzjoni żgur u anka kif ġi indirizzat qabel dan qed din qed neħi danni morali fil-fatt, però il-lodda kollha neċessarja għandhom ikunu disponibbli. Jiena naqbel jekk ikollok sitwazzjoni ta' riżoluzzjoni, allura ifisser illi għandek bżonn ukoll il-flus, il-kontanti. Il-bejlin ma jipprovdix il-kontanti, min jipprovdihom da jista' jkun il-gvern jew xi garanzija tal-bank li jgħin il-bank biex iġib il-fondi u e, allura e, wieħed wieħed ħares lej e, modi differenti ta' kif wieħed jista' jkollu din is-sida pubblika tal-bank. Il-mistoqsija hi jista' jkollna xi klobek klos Eh, fejn tgħid illi jekk is sema' taħdem aħjar il minħalla 16 se jerġgħu l-flus lura din ippruvajnija. Eh, din il-ħaġa provajnija eh, fil-qasam tal-proprjetà fejn ikun hemm banka li jakkumula it-telf il-bank it-tajjeb intermedjarju iħallas lura it-telf, ġifri iħallas lura l-gvern. Għalek għanna ninkludu din l-inklużjoni ta' din um, il-clawback clause din hija tajba meta wieħed jinnazzjonalizza l-bank meta jkun hemm sida pubblika, l-evalwazzjoni hemmhekk ma tkunx problema. Fiż-Svezja da ma seħħ xi ma sar fl-Irlanda u huwa għalhekk l-Istati Uniti e, ħadu lura il-proposta e, inizjali li jixtru l-assi tossiċi. Il-gvernijiet jifmu illi jekk naslu għal kriżi sistemika għamnu qasta fiduċja li tibda tikbir jikber u dan jaffetwa il-balance sheet tal-bank u il-bank ikun iktar kaut fis-self tiegħu e, e, il-self lin nies li għandhom bżonn is-self u għalhekk wieħed irid e, jara li jkun hemm evalwazzjoni tal-balance sheet biex jaraw jekk hemm nuqqasijiet tal-kapital fil tal-bank biex bekk ma jkunx hemm din il-credit crunch li kien hemm. Iġifieri Wieħed irid jagħti l-valur tal-bonds tal-gvern kif suppost mhux qed jom fil-mija u mbagħad tistaqsi s-sidin privati biex jidħlu u biex bekk isowu huma il-balance sheet. Dan huwa tajjeb għas-self fil-pajjiż inkella l-gvern ikollu jintervjeni. Jiġifieri wieħed irid iħares lejn is-sitwazzjoni u jitlob il-kapital jekk ma jkunx hemm sidin privati. Il-gvern ikollu jidħol, il-gvern ikollu jidħol u jieħu l-responsabilità ta' sit u mbagħad fl-aħħar tkun tista' tieħu lura wkoll il-flus eh, li tkun ħreġt. Grazzi ħafna eh, din kienet interessanti ħafna u eh, ħat pjaċiri li kenna anka dawn il-mistoqsijiet u risposti kienet utli u jekk ikolkom xi ħsibijiet oħra li intom tixtiequ tibatulna, allura aħna nkunu żgur kuntenti ħafna li nirċifuhom u mbagħad niċċirkulawhom aħna lil membri. Issa wasal wasanna għal panel li mis li għandu xaqsam mal rizoluzzjoni il-fondi l-ambitu u responsibiltajiet għanna il-Daniel Gross u l-Mario Nava. Mela, Daniel l-ewwel eh, sakemm ma jridx jibda Mario. Eh, jiena kont qed nispera li l-ewwel jitkellem Mario. Ħalli nkun nista' nikkritikaha. Imma neħejt li din l-opportunità, l-possibilità li namel da. Ikolli nammetti li jiena naqra konfuz wara din id-diskussjoni li kellna issa mill-panel, b'mod partikolari il-klim il-kelma sistemiku jew sistemika, xi tfisser din il-kelma? Fuq livell nazzjonali nista' nifhem eżattament xi tfisser, imma naħseb fuq eh, il-livell ta' l-Unjoni din hija xi ħaġa differenti, għandha tifsira differenti u għalhekk jekk qed nitkellmu dwar riżoluzzjoni il-kwestjoni ewlenija hija xtib ta' qafas għanna f'moħna wieħed li huwa bbażat fuq responsabilitat nazzjonali, jew wieħed ibbażat fuq uh, il-suq ta' zona euro xi unjoni bankarja ġifieri. Ħafna banek jew gruppi ta' banek illi huma sistemiċi fuq livell nazzjonali naħseb jiena mhumiex sistemiċi fuq livell tal-Unjoni banka espanjol eh, partikolari, banek espanjoli huma ovvjament eh, għandhom l-impatt huma sistemiċi fil-pajjiż tagħhom, imma jekk eh, ikonna sistema fuq livell Ewropew dak li huwa sistemiku fuq livell nazzjonali mhux neċessarjament huwa sistemiku fuq livell ta' żona euro fuq, eh, fuq livell ta' l-Ewropa. L-autorità ta' rezoluzzjoni u l-fondi iktar ma jkollna diversifikazzjoni tar-riskju u iktar aħna iktar inkunu nista napplikaw dawn ir-reġim sa' riżoluzzjoni u anka biex eh, innamlu bejlin tal-kredituri fuq livell nazzjonali teoretikament għandna għanna dawn il-claims. Eh, eh, rajna fi Spanja, e manka fi stati membri oħra, illi jekk l-istrumenti tal-bejlin jgħinu l-fondi tal-pensjonijiet, per eżempju, allura eh, il-gvern jiddeċidju dan minn fejn ħaj joħroġ E, ġifiri jew tiħi l-bank u għaw il-bank tiħi l-fond tal-pensjoni. E, ġifiri jew inkella ma jenatax u jrid sir bailout tal-fond tal-pensjonijiet. E, ġifiri jek aħna nitkellmu dwar li nifrankaw il-flus mis-settur pubbliku allura l kussjoni hija min għandu dawn l-istrumenti tal-bailing tal-bailing kif ġi diskus qabel. Jekk ikun fuq livell nazzjonali huwa diffiċli biex wieħed jevita sitwazzjoni fejn l-istrumenti bail-in illi jkunu ħarġu mill-banek nazzjonali illi ħajkunu fi istituzzjonijiet nazzjonali, ġifiri fil-propieta fil-fondi tal-pensjonijiet, għax dawn huma l-eqreb u huma aktar viċin ta' riskju din rajnija fi Spanja u f'postijiet oħra fil-waqt illi jekk ikonna approċċ aktar Ewropew, jekk nistgħu nassikuraw illi E, min għandu dawn l-istrumenti tal-bailings ikollu diversifikati, ġifiri kollom portfolio sħiħ ta' strumenti. Allura meta naslu f'punt kruċjali, dawn ħajin tlaqtu imma ħajkunu e, imqasma fuq e, zona iktar kbira, lekk ir-risku li tkun wieħed diversifikat. Iġifieri, sakemm aħna nżommu l-autoritet il riżoluzzjoni nazzjonali u l-fondi nazzjonali għal dawn e, il-bailins, allura ħajkonna incidenzi e, aktar kbar e, ta' kriżi li jkunu sistemiċi u għanna il-riskju illi ikonna il-problemi negattivi ċirkolari illi seħħu f'ċertu pajizi wa ċar li meta jkollna falliment bankarju sistemiku ħafna drabi l-ekonomija tmura għall-ar u ħafna drabi il-gvern ukoll kollu l-problema. L-istat, jekk l-ekonomija ma taħdimx, jekk l-sistema bankarja ma taħdimx, allura il-gvern ma jistax jiġbor it-taxxi, ma jistax jiġbor ħafna taxxi u probabilment huwa innifsu ħajkun situazzjoni diffiċli u għalhekk ikollok eh, irid ikollok eh, fondi ta' riżoluzzjoni kbar li wieħed irid jekredi li jinvesti barra biex mill-pajjiż biex dawn ikunu eh, ta' użu fi krisi aktar kbira. Jiġifieri jekk inti qed dissinja strumenta rezoluzzjoni u awtoritajiet bis-setat partikolari, l-opinjoni tiegħi hi barra istituzzjoni żgħar, 90% jiddependu fuq jekk qed inħarsu lejn il-livell tal-Unjoni Ewropea jew inkella dak nazzjonali. Il-possibilità illi nżommu kriżi milli issir waħda sistemika fuq livell nazzjonali eh, li ma ssirx sistemika fuq livell Ewropa u allura eh, rridu eh, nużaw dawn il-bejlin, strumenti bejlin fuq livell Ewropej. U ħani għafawnek. Thank you very much, I'm sure. Grazzi. Naħseb skur se jkollok l-opportunità li eh, tpattijielu lil Mario iktar tard. Grazzi, Signora President, u lodwa tajba lil kulħadd. Grazzi tal-istedina jena għandi tlet punti li xtaqt inqajjem wieħed fuq is-sitwazzjoni kollha kemmi fuq l-iskema ta' riżoluzzjoni ħadd gost illi Sur Rokma u Klaus ukoll qalu illi din hija parti essenzjali minn dak li qed nagħmlu jiena naqbel imma jiena nisħaq illi dan ma jistax jitqies bħala xi ħaġa uh, separata, rridu narawha fid-dawl tal-proposta sħiħa, imma naħsbu wkoll uh, fl-affarijiet kollha l-oħra illi qed jiġu diskussi għaliex ir-rabtiet li jeżistu bejniethom huma importanti mhux biss fuq livell oli, imma anki meta wieħed joqgħod jidħol fid-dettall u dan huwa eh, ċar joħroġ mis-CRD għall unjoni Bankarja u anki għal eh, wara li kanen għalli xanki per eżempju dak li semma fuq il-bejlin, semma eh, ġew diskussi u kol mill-grupp li kanen. Issa għanna l-fondi ta' rizoluzzjoni, id-DGAs, e u dawn huma Eh, l-iktar rip issa tlet aspetti. Wieħed l-importanza ta' regoli armonizzati għalihom. Importanti li jkun hemm il-flessibilità, iva, importanti li jkun hemm eh, ħafna uh, odot differenti li jistgħu jintużaw, imma huwa importanti wkoll illi ir-regoli ikunu armonizzati għaliex dan forsi jista' jwassal illi terġa tintrebaħ fiduċa fuq livell Ewropew u forsi dak li jista eh, jevita illi ikun frammentazzjoni tas suq wahdini fuq livell nazzjonali. Issa, punt ieħor fuq il-finanzjament ex ante u dan norbot ma dak li għal sur Okmak jew ikollok il-finanzjament eksonte jew inkella f'mument ta' kriżi tirriskja illi ma jkollokx eh, finanzjament ta' xejn naf illi hemm il-kwestjoni tal-wieħed fil-mija li aħna ipproponejna u se nitkellem fuq dan minnu fieħ. Biex aħna nifmu u niddiskutu fisser dawn il-1 fil-mija tridu eh, taraw xat fil-bidu. 1 fil-mija mhux l-uniku strument li hemm, hemm strumenti oħrajn li jew innaqsu l-probabilità li wieħed ikolli rikorri għal dawn l-istrumenti jew inkella innaqsu eh, eh, jew kella jkun hemm il-fatt li meta ikollok bżonn tirrikorri għalihom ma jkollokx strument wieħed biss ma jkun hemm oħrajn. Issa hemm il-possibilità tal-bejlin li tinsab fid-direttiva ħad nisma dal-ħodu eh, illi il-prinċipji pjuttost naqblu fuqhom. Imma hemm żewġ punti illi aħna rridu nindirizzawhom forsi waqt dan id-dibattitu l-ewwel dwar jekk irridu xikonna eh, bejlin immirati jew bejlin aktar wiesa. Mbagħad hemm il-kwestjoni pereżempju fejn ir-rapport li kanen għajem dan il-punt, kwestjoni li fuq u il-Komissjoni għadha tippreferi approċċa aktar wiesa. Umbat, punt ieħor dwar il bailin għalla volja qbilna fuq il-prinċipju ġenerali u dwar min għandu jixtri għanna neskludu ċerti eh, kategoriji għanna nużaw soluzzjoni tassu jiena naqbel ma dak il għal il-professur Frank eh, li għanna niftakru xinu bejlin jekk inti kontent li kollok sem forsi anki il-bejlin jista' jagħti riżultati tajbin ħaġa oħra li xtaqt ngħid. Huwa eh, xi ħaġa li uh, from the room this morning. Is-sur Okmak u din hija l-kwistjoni tal-proprjetà temporanja pubblika Dawk kollha li tkellmu fuq dan il-punt qalu eh, eh, xem telefu xin xintrebaħ dak hemm dak li aħna nixtiequ nagħmlu u ir-realtà jiġifieri dak li hemm bżonn illi nagħmlu dik hija differenza u hawnhekk il- eh, fejn aħna rridu nsibu soluzzjoni, aħna rridu niżguraw illi ma namlu xi ħaġa li jew tagħmel il-realtà impossibli impossibbli jew inkella li r-realtà tibqa' tirrepeti ruha. Ġifiri, dan huwa il-punt eżattament fejn aħna rridu insibu naqra bilanċ. U eh, Punt ieħor li xtaqt insemmi ta' mal-Irish forsi jagħmel parti wkoll mill-dibattitu tagħna hawnhekk dwar is-self reċiproku li jagħmel parti wkoll mill-proposta tagħna aħna smajna minn esprima ħafna tħassib fuq dan u eh, nixtieq eh, ukoll nisma' iktar se joħroġ fuq dwar dan mid-dibattitu biex nikkonkludi nħossu eh, li din hija liġi illi tista' tgħin lill-Ewropa eh, taqbad it-triq it-tajba darba għal dejjem, nittama li 20 sena oħra eh, ninkun nista' niġi hawnhekk u ngħidu 20 sena ilu kellna kriżi fl-Ewropa kif qal il-kellim eh, Lundgren. Din hija propju liġi illi tista tejn imma mhux waħedha flimkien mal-oħrajn u għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tinsisti illi aħna malar kemm jista' jkun inwasslu dan il-pakkett sħiħ much. Uh, right, who wants to ask? Grazzi, min irrit jistaqsi mistoqsijiet ovvjament? Filip, Filip, inti l-ewel. Mella, ħanorbot ma dak il għal Daniel Gross, Iva, jiena naqbel illi il-fat li aħna se nespandu ġifiri konna eh, rizoluzzjoni jew skema ta' rizoluzzjoni għal zona eh, eh, għall-Unjoni Ewropea kollha, tnaqqas ir-riskju tal-riskju sistemiku ma' fuq Is-sistema taħdem biss meta fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm backstop fiskali u taqtajt li dan se jkun li ism Jiġifieri ikun hemm eh, riskju finanzjarju maqut flimkien jew inkella laqsim ta' sovranità. Issa jiena ngħidlek l-ewwel nett għandna sistema ta' votazzjoni unanima dwar fuq dan u forsi dan huwa xkiel mod partikolari f'mument ta' kriżi. U eh, dana jista' jeżisti mingħajr ma jkun hemm unjoni politika jiġifieri għalli xina qed nara li hemm rabta spiss nitkellmu dwar l-accountability demokratika f'dibattiti oħrajn, imma hawnhekk qegħdin nieħdu qed naraw li hawn riskju għal kontribwenti tat-taxxa fl-Ewropa. Imma kif se jkun hemm backstop demokratiku għal dak finanzjarju? U inti semmejt xi ħaġa dwar li Canon illi Eh, ġibdit li l-attenzjoni jekk ikun hemm follow-up leġislattiv dwaru jderli illi il-kap tiegħek kien qal li se jkun hemm segwitu leġislattiv dwar dan. U issa nixtieq nagħmel mistoqsija lilkom li xtaqt nagħmilha eh, lil panel ta' qabilkom fil-fatt. Meta nikkonsidraw riżoluzzjoni. Um, ċertu sistemi ta' ħlas li huma utilitajiet pubbliċi għandhom ikunu utilitajiet pubbliċi u niżolawhom il-banek bħala soluzzjoni permanenti biex nevitaw illi mhux kriżi sistemika ma kriżi bankarja li twassal għal tħassir jew tfixkil f'ċerti servizzi bażiċi. Naħseb illi nistaw l-ewwel nisimgħu it-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u mbagħad ngħaddu għal mistoqsijiet oħrajn. li sur Lambert jiena najdlu e, li dan huwa l-atteġġament tas-soltu tal-eurokratiċi illi dejjem joqogħdu attenti e, u sakemm il-kolleġġ ma jkunx għadu ddeċida jiena ma ngħid xejn fil-Kummissjoni hemm il-prinċipju ta' kolleġjalità aħna se jkollna dibattitu ħdan il-kulleġġ jiġifieri e, tipprovax tifhem iktar milli qatt jiena Aħna il-rapport li kanin il-għajnieħ il għajnieħ il komissarju Barnier kien sodisfat ħafna biħu ukoll u niqafem fuq eh, il-public eh, utilities din ukoll hija ideja li la tissemma għal xi żmien ir-rapport li kien jirreferi għalija din f'paragrafu qasir x'imkien fir-rapport. Irridu ngħidu ħaġa waħda fl-Ewropa eh, kellim tefa l-mikrofonu. Li aħna eh, nifirdu il-sistema tal-ħlas, eh, dinja xi ħaġa li semmit kemm il-darba ma m'għandniex ninsew illi fl-Ewropa għandna direttiva Settlement Finality Directive illi tiżgura illi jkun possibbli li jsir xi ħaġa bħal din dak li qed tistaqsinti huwa li direttiva hija biżejjed jew biex inkunu ċerti u siguri irridu eh, nifirdu dan id-dejn. Issa dwar il-pjan ta' eh, irkupru rizoluzzjoni eh, dawn l-affarijiet se jiġu iċċarati. Ja, <clears throat> the democratic backstop to il-backstop uh, demokratiku għall-ISM L-ONET jiena naħseb li l-SM konna bżonnu ħafna anqas bżonnu minn dawk nazzjonali minħabba il-diversifikazzjoni tar-riskju. Sa kemm dan li SM ikun finanzjat mill-ħlas taxxa m'hemmx l-għażla ħlief li jkun hemm din il-backstop demokratiku fuq dan il-livell. Jina minix konta l-ideja li wieħed jagħmel dan il-fond kbir Ewropew eh, b'xi ħaġa ġifieri li wieħed jagħmilha flimkien. Ma dak fil-huwa fil-bot għalissa dan għandu jibqa' fuq livell nazzjonali sakemm eh, wieħed ikun jista' jibni dan il-fond kbir li jkun fond komuni. Fuq is-sistema tal-pagamenti jiena naqbel ma' Mario. Intefa l-mikrofonu, reġa' tal-kellimi. Naqbel ma' Mario, kont qed ngħid, imma ma naħsibx b'mod separat bħala utilità pubblika għax inkella jqumu kussjonijiet naqra diffikultużi kif rajna bis-sistema target. Mela, aħna xtaqna illi eh, il-panel ta' qabel jirrispondi u koll. Fi rigward ta' din il-mistoqsija tal-jakux eh, rezoluzjoni nazjonali jew dik eh, Ewropea, jina dejjem nistaqsi li nifsi. Għalfejn ma naplikawx il prinċipu ta' sussidjarjetà anka hawnhekk u anka kif issemma tiġam il kellima ta' qabel illi xorta waħda aħna għanna dawn is-safety nets f'ċertu pajjiżi marbuta ma' ċertu banek, għalhekk dawn l-assoċjazzjonijiet ta' banek għandhom forsi jespandu f'dawn il-safety nets u dan jgħin biex il-problemi tal-falliment tkun ta' xorta fil-safety net illi hija xi ħaġa importanti minħabba. Weħed mis-suġġetti li semejna kienet kif nistgħu nifirduhom aħna dawn il-banek mill-gvern. E fil-ħodu dina e, e, diskutejna sejnija. Iġifiri, jekk nibqaw bis-sistema nazzjonali biss, allura xorta waħda għandna kooperazzjoni mill-qrib bejn l-istati infushom u l-banek tagħhom. U għalhekk jiena ninkoraġġixxi aktar uh, safety nets privati fuq livelli uh, nazzjonali jew reġjonali u jekk ikun hemm bżonn fuqhom eh, għandu e, ikun hemm sistema kbira Eh, Ewropea illi tkopri il-kumplament tal-problema. Għaw xaħtiħol ix jitkellem, Mifa? Dwar il-separazzjoni, naħseb u ċar għalija illi aħna kena banek universali fl-Europa li eh, baqaw għaddejjien fil-krizi u appoġġaw l-ekonomija u eh, għalek dwar il-separazzjoni u il-ring fencing jiena ma naħsibx li hemm eh, il-ħtieġa tagħha kif qal Mario irridu nħarsu l-affarijiet fil-kuntest tagħhom. Eh, kien hemm banek b'aktar minn 20% mm, kapital impliċitu, imma din hija differenti, eh, kienet dinja differenti milli għandna issa għanna l-ħtiġijiet tal-klijenti huma differenti qed jiżviluppaw u minn anka minħabba teknoloġija ġdida, ġifiri jekk inna aħna noqogħdu ngħidu li l-sistema tal-pagamenti hija xi ħaġa differenti il-flejjes li jitlu fil-bank huma kollaterali għal kumpaniji kif nużaw dawn bat iġifiri kollox huwa konnessa li wieħed jaqbad u jaqtaħħom f'biċċiet din hija xi ħaġa mill-passat mhux għal ġejjini jekk irridu valur miżjud għal klijenti allura il-bank jistgħu jużawha eh, huma għas-servizzi tagħhom anke b'mod elettroniku jekk ikun hemm bżon u rridu nassikuraw illi il-bank qed jiffunzjona b'mod tajjeb u anka jekk ikun hemm kriżi u għalhekk aħna qed nitkellmu dwar l-irkupru, il-reżoluzzjoni, il-bejlin u l-fatt li l-bank jibqa' jaħdem anka jekk il kapitali jintilef. Iġifiri din hija triq aħjar milli wieħed joqgħod jaqsam u jiframmenta l-affarijiet. Eliza issa. Grazzi ħafna. Nixtieq uh, nisma li l-panel jitkellem uh, fuq li SM għandi uh, dubi dwar kif dan jista jopera fi żmien normali mhux f'emerġenza minħabba il-votazzjoni unanima u kif jista jindirizza l-banek individwali jekk għandux ikun istrument tal-fazi ta' rezoluzzjoni u dik ta' rikapitalizzazzjoni u kif jista' jaħdem fuq l-istess suġġett li jesem għandu jevolvi jimbidel ikun il-backstop għal rezoluzzjoni għal fondi ta' rezoluzzjoni nazzjonali jew inkella għal banek individwali. Dan jista' jkun backstop tan netwerk tal-fondi ta' rezoluzzjoni dwar il-fond ta' rezoluzzjoni li huwa importanti ħafna għalija. Dawn il-fondi jiena eh, ist dak li qal Marjonava fuq is-suġġett il li wieħed irid jirrikonċilja kollox ma dak li qed jiġri dak li qed jiġri issa ma huwa stramp li fid-direttiva hemm ftit limiti fuq il-kapacità tal-istati membri biex jagħmlu dan il-fond ta' rezoluzzjoni għabbażi tal-kapaċitajiet tagħhom kif ħanaqdu dan mal-anijiet illi ikon fond ta' rezoluzzjoni eh, komuni għal meta ta' żmien medju. Għandi problema u koll meta nitkellmu dwar il-kulleġġ ta' superviżuri u fil-kassa l-zona eh, euro li CB u ir-relazzjoni tiegħu ġifiri eh, li għandu l-fazi tal-intervent bikri. U l kapaċità ta' intervent fuq livell kbir it-trasferiment tad dozier kif se jsir għal kulleġġi ta' rezoluzzjoni nazzjonali meta jkun hemm il-fażi ta' rezoluzzjoni. Kif nistgħu nolbtuhom dawn iż-żewġ fażijiet biex ma jkollokx qudiemek proċedura ta' rezoluzzjoni fejn il fuq livell nazzjonali eh, ma l-awtoritajiet ma nata tawx vuċi un bat wara eh, li li l soluzjoni toħroġ fuq livell ta' l-Unjoni kif se ssir din ir-rabta bejn dawn iż-żewġ fażijiet. Il-Parlament kien ċar dwar il-separazzjoni um, il uh, tal-skemi ta' garanziji mill-fond ta' rezoluzzjoni. Xorta ta' naħsbuha hekk aħna. Anka minħabba li id-DGS inħossu li ma jkun, mandux ikun involut fil-proċess ta' bail-in, jekk jiġi involut, allura jekk l-affarijiet imorru tajjeb, il-DGS ikun qed iħallas darbtej. L-ewwel ħallas fil-fadi ta' reżoluzzjoni mbagħad irid tigarantixxi il-depożiti jekk ikun hemm insolvenza. Iġifieri aktar il-qudiem meta il-funzjoni ta' dawn inkunu nistaw nifmuwa aħjar, forsi l-affarijiet inkunu nistaw norganizzawhom b'modi differenti. Imma bħalissa id-DGS ma nistax nifhem kif se jidħol fil-kustjoni u jiena għalek eh, eh, naqbel ma dak li qalet il-Kummissjoni fuq din il-proposta. Eh, Mario, titti rispondi l-ewwel. Mela, ħan nirrispondi ftit mistoqsijiet. L-ewwel qed tixtieq nirringrazzja Nifhem x'qed jgħid il-Parlament, jiġifieri dwar is-separazzjoni tad-DGS mill-fondi ta' riżoluzzjoni li kont qed nitkellem dwaru kien in-nuqqas ta' separazzjoni taż-żewġ affarijiet fid-diskussjoni iġifiri, għax anke ikonna dawn iż-żewġ fondi u hemm raġunijiet li jkollna dawn iż-żewġ fondi iġifiri aħna anka fil-proposta tagħna tal-bidu kenna din is-salvagwardja biex nevitaw illi dawn id-diġi essis jispiċċaw jew inkella jkunu qed iħallsu darbtejn. Eh, ħaxi min jiftakar id-diskussjoni fuq eh, dan U anka jekk ikonna dawn il-fondi separati dan ma jfissirx illi jrid ikonna żewġ diskussjonijiet separati għax hemm ir-relazzjoni ta' bejnietom involuta e, e, e, hija relazzjoni mill-qrib ħafna dwar il-mistoqsija tiegħek fuq il-ftit limitazzjonijiet illi hemm fir rigward ta' riżoluzzjonijiet Eh, fil-fondi ta' riżoluzzjoni nazzjonali jiena naħseb rispondejta di fil-introduzzjoni jiena qed illi għandna bżonn regoli armonizzati biex ma jkunx frammentazzjoni tas-suq intern Ta'Suq waħdini u anka nassikuraw illi jkollna il-possibilta illi naqsmu din ir anzi inkissru din ir-rabta li hemm bejn l-istat sovran u e, e, il-banek. E, Sur Hockman tkellem staqsa dwar il-nuqqas taftajim. Naħseb hemm waħda mal-professur Frank hija il-kwistjoni tas-sussidjarjetà jekk għannix neskludu kompletament ċertu banek għax dawn huma diġa qegħdin fis-safety net. Jista' jkun li qiegħda edem din dawn id-differenzi fl-opinjonijiet. Jiena inħoss li hemm sistema bir-regoli armonizzati tajba li fuqhom jista' jkun hemm xi ħaġa oħra. Dan jagħmel sens. Imma jekk neskludu l-ambitu ta' wieħed jew ieħor, ta' tip ta' banka ieħor għalina hija xi ħaġa li hija diffiċli. Daniel xtaqt xi ħaġa mbagħad wara. Bow ukoll. Iva. Dejjem hemm differenza bejn il-bank u l-istituzzjoni ta' kreditu. Hemm eżempji ta' gruppi. Fostom ir-Rabobank. bank fejn għandek ħafna sottobanek, pero ma jisim bħala soluzzjoni waħda minn supervizuri għaliex effettivament kolli garantixxu l xulxin. Għal-dastanza soluzzjoni ħafifa kif fil-Ġermanja tkun li nitrattawhom f'kosta ta' riżoluzzjoni bħala entità waħda jgaranti jgarantixxu għal xulxin u huwa riskju wieħed kbir din hija soluzzjoni waħda kieku, ah, mhux soluzzjoni faċli, però qiegħda hemmhekk konċettwalment. Fuq is-sussidjarjetà u l-fondi nazzjonali fis fond fejn li sibi responsabbli għas supervizjoni. Jina, dan affarijiet ma narħomx jorbtu fl-imkien, narax sistema stabli fejn li sebbi tkun responsabbli ta' supervizjoni, deċiżjoni ta' closure u l-fondi nazzjonali mbagħad li jridu jagħmlu tajjeb. Eh, din sistema li ma treġiex u ma tagħmilx sens għalija, għal daqstant. Eh, <coughs> Ikkolli ngħid li s-sussidjarità hawnhekk ma tagħmilx sens għaliex responsabilità l-banek eh, tkun inaddit aktar il fuq u meta l-affarijiet imorru ħażin ir-responsabiltajiet fiskali għandhom ikunu aktar il fuq. Font ta' riżoluzzjoni eh, jew xi tgħidu sejħulu. Issa żewġ kommenti oħrajn. L-ewwel fuq is-sistema kif qal Mario jekk li kanen jgħaddi jista' jkun hemm il-każ li s-sistema tal-DGF imbagħad tkun eh, ċentru ta' riżoluzzjoni għal banek, mbagħad forsi jaf ikollok ieħor għal parti oħra tal-banek, però ġenerali naħseb ma rridux ninsew il-każ tal-FDIC fl-Stati Uniti fejn kien hemm ċerti riski strambi ma nistax nitkellmu fuq eh, riskju sistemiku fuq fl-Stati Uniti kollha, però nistgħu nitkellmu fuq affarijiet oħrajn. Fl-aħħar fuq l-ISM, ma nafx x'inhi l-problema hawnhekk L-ISM eh, tkun qiegħda hemmhekk tkun xi tkun is sistema li nużaw, mhux neċessarjament l-ISM li tinvolvi roħa fil-banek jaf tkun sistema provvizorja, però jaf ikolla l-istess eh, funzjoni bħal budget nazzjonali. Meta ċentri ta' riżoluzzjoni nazzjonali ma jkollhomx biżejjed fondi għad dispożizzjoni tagħhom eh, fil-mija tal-każijiet ta' kriżi bankarja. Għandi aktar membri li jixtiequ jistaqsu mistoqsijiet? U ma nafx jekk ngħaddix il-kelma li jew il-bow. Jekk forsi bow tixtieq intervjeni malaj. Għana palisa il-panel ta' Mario u Daniel għana, pero jekk bow tixtieq intervjeni malajr. Il-mikrofonu għal-kellim. Hemm eżempji bħal-FTIC u nuqqas ta' regoli fl-Svezja fejn ikun utli ħafna l-indaħlu ċertu fondi għall-assigurazzjoni b'mod li nejnu banek f'diffikultà. Ġifiri forsi ta' min jaħseb fuq dan, grazzi. Is-Sandi l-Antolin u l-Peter Simon u l-Gunner jistennew. Forsi jek nixtiequ t-intervjenu. Malaj. Grazzi ħafna, Sur President. Hemm ċerti teddit eh, trasconfinali li jaħtix miżuri trasconfinali mbagħad. Ak taħdem mis-sussidjarjetà. Id-dibattitu li għaddej b'nadi oħrajn anke fl-Stati Uniti. Għalhekk qiegħda naħseb f'modi kif nistaw infaslu u waqfu mekkanizmi konġunti. U kif se taħdem fuq eh, il-level ta' kompetizzjoni ġusta. Issa t-tini komment tijaj. Meta naħsbu fuq il-mekanizmu konġunt tal-teddit transkonfinali, għonek għedin nistabilixu l-bail-in, pero għanna bżon bail-out u koll jekk se jkollok bail-in Ewropew, ma jistax ikollok bail-out fuq livell nazzjonali. Fuq l-aħħar punt. Fil-Parlament meta konna nħarsu lejn l-iskema ta' garanzija. Kien hemm linja bejdan u r-riżoluzzjonijiet. Jekk nippermettu sistemi fuq livell Ewropew fil-kuntest ta' l-iskemi ta' garanzija fuq id depositi f'każ ta' salvataġġ f'dak il-punt taħtieġ soluzzjoni ekstra għal banek il-gbar li għatma se jiġu salvati bil-flus li huma disponibbli għal garanziji tad depożitu Issa meta t il-ħelsin fuq livell nazzjonali biex dan kollu jkun possibbli aħna bħala l-Parlament. Monna għant l-istati membri individwali u tajnjom l-istrumenti meħtieġa skemmi ta' riżoluzzjoni fuq livell nazzjonali għal setturi bankarji żgħar. Issa kumment fuq id-deddit ta' Savings Bank l-isparkasse. Naħseb li Hawnhekk hawn żball kemm il-banek tas savings u l-banek oħrajn u ma mitqisa dan il-mod in ġenerali. Naħseb li hemm differenzi mal-kaħa Spanjoli għandek prinċipju reġjonali u dan ifisser li ma jkunx hemm kompetizzjoni għaliex ikun hemm kontroll kostanti li wasal għal riskju iżgħar. Għandek ħafna kontrolli għandek multipliċità ta' ħafna eh, riski iżar li però mbagħad mhux se jiġu intensifikati, mhux se jitlaqgħu f'periklu ikbar. Għal daqstan stand tista' tinvolvi ruħek f'ċertu stadju. li waħda mill-affarijiet li dejjem nitkellmu dwarhom. Gunnar, xtaq titkellem issa jew aktar tard? Tkellem issa. Issa dwar il-fondi. Ma nafx forsi fimt ħażin xint qal kif qegħdin iddefinixxu riski sistemiċi li jaf ikunu fuq perspettiva nazzjonali sistema tkun waħda ġenerali. <clears throat> Is-sitwazzjoni fil-Ġermanja, fil-Spanja u anke il-Greċja. Però l-punt l-linja tiegħi huwa dan. Jaf ikonna fond nazzjonali għal riżoluzzjoni u ovvjament fejn għandna fond Ewropew ħajkun iktar fondi, però mill-banda l-oħra ħajkollok aktar problemi, ħajkollok ħafna iktar problemi. Jiġifieri dan huwa għodda forsi importanti però mhux soluzzjoni. Imbagħad hemm ukoll waħed mill panelist li għalli għafri kollok xi ta' fontu sistema ta' assigurazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar huma taxpayers li huma forma ta' assigurazzjoni jekk dan huwa l-każ, u jiena naħseb li dan huwa l-każ, allura l-importanti huwa li mhux nibżgħu minn din is-sistema, però li definixxu ir-regoli u l-kriterji għal kif nużaw intervent pubbliku. Mhux qegħdin nirriskjaw il-flus ta' minħalla settaxxi bl-ħtieġa biex ikonna aktar fondi. Ikun interessanti li nisimgħu x'taħseb inti dwar dan, għaliex fil-verità fl-aħħar mill-aħħar dan hemm bżonn li nagħmlu. Forsi nistan ngħaddi għal Mario u Daniel nerġa', forsi Professor Frank ukoll għaliex taqt tgħid xi ħaġa fuq il-garanzija ta' depositu. Mario, grazzi, Signor President. Jina għavda l-aħħar snin għalli ċerti diffikulta biex nidistingwi bejn riskju nazzjonali u riskju transkonfinali għaliex dak li rajna u għalli anke affarijiet li kienu jidru nazzjonali jew mod direttament jew indirettament minħabba l-impatt li jaf ikollhom fuq is-sovranità eh, xi kultant jaqbżu il-konfini, ġifiri eh, eh, distinzjoni bejn nazzjonali u mhux nazzjonali għalina hija diffiċli. Forsi tliet snini l kelli opinjoni ta' fejn edha l-qasma, pero mux l-istess opinjoni li għandi l-lum il-ġurnata, u dan iwassalni għal pont li, li sar dwar il kompetizjoni ġusta. U għalek li fil-proposta tagħna tistaw taraw l-arfin u il tentativ tagħna għal kompetizzjoni ġusta u regoli aktar armonizzati dan jorbot ukoll mal-bail-in, is-sistema tal-bail-in tagħna dak li proponejna huwa bail-in li jista' jaħdem għal diversi kategoriji ta' banek, in-nies bdew isemmu ċertu bail-ins għal prodotti speċifiċi li jadattaw mbagħad ukoll għal banek ikbar u forsi inqas għal banek iżgħar jew karatteristiċi differenti ġifri għal darb'oħra. Naħseb li hemm linja li qbadna, triq li qbadna li niżguraw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta. Mhux biss minn pajjiż għal ieħor, però anke fost l-aġenti dan il-pajjiż. So, dwar il-font jiena x'aktar x'naqbel ma' mar-rapporter id-dimensjoni ta' ta' fond biex ikun eżante huwa diffiċli anki għaliex qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet li jekk jaħdmu fil-prinċipju jafu jwasluna għal tnaqqis tal-probabilità li wieħed jinvolvi fond kif għal tnaqqis tal-ammont tal-fond meta inti tirrikorri għalih. Iġifieri, imlaqajn flimkien dawn jistgħu waslu biex id-dimensjoni tal-fond ikun egzante, eh, però huwa ċar li f'ċerti każi jaf ikollok eh, problemi akbar il-font jaf ma jkunx biżejjed u mbagħad ikollok tirrikorri għal soluzzjonijiet oħrajn dawn huma żewġ tweġibiet tlett tweġibiet li kelli forsi ma nafx Daniela jgħid xi ħaġa oħra xi ħaġa fuq l-xparkasse. Hemm differenza bej li kollok riskju żejr bħala grupp u jekk dan huwiex riskju wieħed. Il-punt tiegħi huwa dan huwa effettivament riskju wieħed. U jekk dan hux kbir jew le, din hija xi ħaġa oħra, jekk ikun hemm ġestjoni għaqlija dan jaf ikun riskju żgħir. Bad nistgħu ninvolvu eh, l-ispejjeż eċetera. Però għal fondi ta' rizoluzzjoni dan ċertament ħajkun riskju jihed. Nappoġġa wkoll dak l qal Mario. Mhux utli li nidistingu bejn riski nazzjonali u trasconfinali u dan u wkoll li l-problemi nazzjonali huma sistemiċi nazzjonalment u anke fuq livell globali minħabba dan l-effett dominaw għandak riskju nazzjonali li jkun gbirwes, unbat jaqa, bat jiġri bħad dominos. Għalija naħseb dan huwa ir-raġuni għaliex jekk konna font Ewropew il-probabilità mhux se tkun zero, però l-probabilità li jkun hemm xi problemi fuq livell nazzjonali ikunu ħafna inqas memxejn ċert, ħlifja fi konna xi kriżi oħra, però ta' li jista' nistaw naħdmu tajjeb hekk ikun jiżdiedu. Nistaw nistennew li kwalunkwe fond Ewropew ikun jista' ikun aktar aktar jibbes kemm fuq livell nazzjonali inti dejjem tistaqsir lek innifsek x'jiġri jekk dan il-bank ifalli u fuq livell Ewropew tista' tkun aktar jibes jef ikollok il-bejlin minħabba pressjoni politika minn nies li jżommu l-bejlin f'idejhom. Din hija kwestjoni wkoll ta' diversifikazzjoni politika u għalhekk li naħseb skużani Marja, pero dak li ħareġ mill-Kummissjoni bħalissa mhux sa jikseb wis irridu nresqu responsabilità ta' ristrutturar fuq livell ta' EU. You want. Ħanku tost, inti dak li għattajt diversifikazzjoni ekonomika u jew ma tridix għaliex tixtieq li pressjoni tibqa' fuq livell nazzjonali fil-waqt li d-deċiżjoni tista' ssir fuq livell Ewropew. Isu ħaġa ma twassalx għall-oħra, ma qed nara fejn tipprova tasal. Professur Frank, Sfortunatament Peter Simon li ressaqlek jew għamel il-punt fuq xparkasen talaq fuq il-banek ta' tfaddil, ma forse tista' tagħmel il-punt. Niċċara l-punt tiegħi fuq il-fondi ta' riżoluzzjoni. Jiena dejjem nkun kontent jekk nara mekanizmu tas-suq li jaħdem it-fit mal-mekkaniżmu tal-politiku. X'inhu il-mekkaniżmu tas-suq? Fil-Ġermanja għandek safety net, mbata għandek fil-settur tal kooperativi tal-faddil, etc. Issa dawn is-setturi kollha għandhom sistema ta' monitoraġġi stretta ħafna posti fuqhom għaliex kull bank huwa responsabbli għat-telf ta' banek oħrajn u għal daqstant għandna sistema jew mekkaniżmu ta' monitoraġġ riġidu. Dan ifisser li l-idea tiegħi huwa li għandna assoċjazzjonijiet tal-banek li jipprovdu il- sigurezza tagħhom flimkien ma' monitoraġġ fl-istess ehm, sistema u għalhekk din is-safety net tkun tista' tilqa għal telf kemm jista' jkun. U barra minnek nistaw forsi naħsmu fuq livell ta' fuq livell Ewropew fir rigward fond ta' riżoluzzjoni. Forsi nistaw naslu fit triq tan nofs għaliex imbagħad irid ikollok rabta bejn il-gvernijiet u l-banek li hija rabta mill-qrib. Iżda ma naħsibx li dawn l-autoritajiet bankari għandhom jespandu il-fondi ta' rizoluzjoni tagħhom jew safety nets. Mistoqsija lill ġar tiegħek? L-assoċjazzjoni tiegħu jappoġġa xi ħaġa bħal din fuq livell Ewropew? Jien mhix qed ngħid li tkun wiesa fuq livell Ewropew tista' tkun żvediża pereżempju. Imma aħna rridu diversifikazzjoni ta' riskju x'hekk Monitoraġġ, le, monitoraġġ privat fiħdan l-Assoċjazzjoni tal-Banek. Tajab wisq, Nistur Gross jgħid, forsi nistgħu nasemaw jekk xaġa bħal dinix possibbli. Nistur Clausen, ndur għall effett sistemiku hemmhekk u għandna eżempju ta' pajjiż matul din il-kriżi li mxew b'dan il-mod, Danimarka, li intlaqtet f'stadju bikri u hemmhekk il-banek kollha ħalsu is-settur bankarju ħallas biex Jemmel tajjeb għal banek id-dajfin. Mod sostanzjali ngħid. Imma il-problema hija li hemm rekwiżiti fuq banek oħrajn mar min jista' jħallas għal min, imbagħad mhix kwistjoni sistemika jew inkella seħla kif trid, imma hija kriżi u l-probabilità li xi ġabħal din terġa' tiġrija baxxa. Għalhekk irridu naraw li il-pis impoġġuh fuq il-banek li ktar b'saħħithom u namluha biex jisalvaw il-banek id-dajf, id-dajfin hija xi ħaġa kemm xejn stramba u għandna nevitaw fl-opinjoni tiegħi. Hawnhekk għandna niftakru wkoll li bil-leġiżlazzjoni kollha li qed tidħol fis-seħħ bħalissa ħajkollna settur bankarju li jkun immexxi bejn 20 eh, sa 25% bi kapital impliċitu Xenarju kompletament differenti u r-riċerka akademika kollha tissuġġerixxi li l-probabilità ta' falliment tonqos mod sinifikanti binqas minn wieħed fuq 10 minn kif kienet qabel il-kriżi. U għalhekk il-possibilità li dan jiġri huwa iktar baxx, il-frekwenza iktar baxxa u l-effetti ħajkunu iktar baxxi. Kumment ħari fir-rigward is-superviżuri u superviżuri lokali viżavi dawk Ewropej hemm realtà Barra minn hawn li tagħmilha verament komplikata li supervizjoni bħal din isseħħ u realtà li kull banek kollu ma transkonfinali u għalhekk ħajkollok il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet lokali hemmhekk u jekk ikunu barra mill-pajjiżi jew ġol pajjiżi jinsabu f'sitwazzjoni stramba fejn jista' jkollhom supervizur li jkun qed imexxi kulleġġ li jkun f'pajjiż wieħed imbagħad bank li huwa f'pajjiż ieħor Mbagħad jekk dan ma jkunx allinjat jista' jkun hemm konflitt kbir bejn il-fondi tal-ISM pereżempju u mbagħad il-fondi lokali jkunu xikunu. U għalhekk ninsabu f'sitwazzjoni prattika hawnhekk fejn ikollok Ewropa fuq żewġ livelli li f'sitwazzjoni bħal din tkun wisku komplikata biex tiġi solvuta. Ta' belħaq dan huwa eżerċizzju diffiċli. Gunnar, tamel xi mistoqsijiet jew rimarki ta' luq jekk għandek xi ħaġa xtajt. Iva, diffiċli li namlu konklużjonijiet intelligenti fuq dan sħaqna fuq numru ta' problemi differenti u naħseb li kien verament utli. Ħadd nota li kien faċli li l-panels ma jaqblux ma xulxin lej l-aħħar parti iktar mill-li fil-bidu. Nirringrazzjakom ta' dan imma naħseb li xaġa li semmejna wkoll hija li fit tmim ta' din id-diskussjoni semmejna l-fondi ta' riżoluzzjoni ex ante jew ex post. Fir-rigward il-perikri morali, per eżempju, hemm differenza importanti bejn ex ante u ex post. Parte li l-fat li tagħmel l-affarijiet ex ante taf x'għandek u jekk ma tagħmelix, jekk tagħmel ex post ma tafx meta ser ikollok l-affarijiet. Issa, jek namlu għak sante, rridu namlu forma ta' assikurazzjoni li tkun livell indaqsa l-kulħat, ex post, tfisser li dawk li kunu ġabu ruħom tajjeb ħajħalsu għares għal dawk li ma ġabux ruħom tajjeb. U din hija dak li nsejja periklu morali u ma naqbilx dwar ħtija konnessa lanqas għala li xind bank titħallas għal min kien iġib ruħu ħażin fin-negozju għaliex inkella nistgħu nistenduh fuq kwistjonijiet oħra fis-soċjetà kumpanija tajba li tħallas għal kumpanija ħażina in ġenerali nkella u parlamentari tajbin ħalsu għal parlamentari ħżiena. U il-managers ta' bad bank, ta' bank li jġma l-telf kollu, jamlu tajjeb għal dawk li jkunu meċin ħażin, eċetera, eccetera. U għalek, rridu noqogħdu attenti għalix ħajasa l-izmin fejn il-problemi ikunu Eh, għalila ħorox u rridu naġixxu b'mod aħrax. U dan jisħaq għalija dak kollu li qalu il-panelists minn perspettivi u punti di vista differenti. Rrid ikollna leġiżlazzjoni ċarezza legali li tkun u koll miftuħa l-improvazzjonijiet u ħtieġa li kull situazzjoni nihduha kif inhi. Naħseb is-sur Gross qal f'wieħed mill-riflessjonijiet ta' ħarin tiegħu li għamel li namlu x'namlu xorta waħda ħajkun hemm kriżi finanzjarja xi darba oħra u ma nafux kif ħatkun iddiżinjata biex ngħidu hekk u għalhekk irridu niżguraw li ikonna flessibilta biex nudaw l-odot li għanna bżonn f'dak l-istadju. U għalhekk naħseb li din hija xi ħaġa li nista' nikkonkludi biha, Sinjura President. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Temmejna kważi fil-ħin, eżattament, għal grazzi l-kulħadd, grazzi li għal darba m'għandix għalfejn noqt nżom l-interpreti għal wis żmien. Nirringrazzjam għall-interpretazzjoni, l-interpreti għar-ċiprokaw. grazzi.